Good afternoon, colleagues. Um... Wara nofsinar tajjeb, kollegi. Nibdow wara nofsinar biskambju ta' femiet ma' diġi l-ġdid tal-affarijiet interni tal-Kommissjoni Ewropea, nilqa il kollega Maġembi, minn qalbi, Wara nofsinhar se niddiskutu żewġ aspetti tal-politika viża tal-viża komuni Ewropea, regolament 5301 u anke negozjati tal-liberalizzazzjoni tal-viża, l-faċilitazzjoni tal-viża u l-ftehmijiet ta' riammissjoni. Anke dawk iċ-ċittadini li huma meħtieġa li jitolbod l-viża jew le. Kien hemm numru ta' rapporti importanti adottati mill-Kummissjoni f'dan il-qasam u Mattias ħaj jitkellem fuq dan id-dokumenti. Nixtieq nadilu l-mikrofonu għal madwar kwarta, 15 minuta, u niftaħ il-mikrofonu għal xi mistoqsijiet. Sur Mattias, jekk jogħġbok, tina l-preżentazzjoni tiegħek u niftħu d-dibattitu. Grazzi President, wara nofsenar tajjeb membri parlamentari Ewropej, sinjuri. Fimt illi dak li kontu għedin tfittxu f'dan din l-għamla ġdida tal-Parlament Ewropew illi nkopri fuq fuq aspetti ewlenin tal-relazzjonijiet esterni f'dak li għandu x'jaqsam il-politika tal-viżi. Ħanifoka kif qed inti President fuq dawk ir-rapporti li ġew adottati reċentement mill-Kummissjoni u nagħti ħarsa wkoll mod partikolari il-reċiproċità bħala mekkaniżmu li huwa interess partikolari għal dan parlament u dan komitat mod partikolari u naġġornakom fuq negozjati li għaddejjin bħalissa u anki diskussjonijiet. Ħanajt kentejn l-ewwel dwar reċiproċità, imbagħad ngħid kentejn dwar il-deroga tal-viżi għal 17 il-pajjiż, mbagħad anke rapporti għal Peru u għal Kolombja u fejn ninsabu bħalissa għal deroga għal viza propju fuq dan. Anke l-facilitazzjoni tal-viza antikom aġġornament mal-Marok, mat-Tunezija, l belarusja u imbagħad fl-aħħarnet ngħid kemtejn dwar fejn ninsabu bħalissa fuq il-liberalizzazzjoni tal-viżi għal ġirien immedjati tagħna. It-Turkija manki r-Russja, il-Balkani tal-Ponent, l-Ukrajina u bekk għandkom stampa ċara qudiemkom fuq xi xan nitkellem illum. Dak li għandu x'jaqsam il-politika tal-viżi forsi ngħid sentenza malajr malajr. Il-politika tal-viża hija importanti ħafna biex niżguraw illi għanna mobilità attrajenti lejn l-Unjoni Ewropea u li niżguraw li ċittadini kollha mill-banda l-oħra koll ikunu trattati kif inuxira meta jivvjaġġaw f'pajjiżi terzi. Jiġifieri hija kontribut importanti ħafna għall-ekonomija tagħna u l-politika tal-viża naħseb li fis-snin li ġejjin kull ma jmur ser tkun importanti f'dan l-affarijiet u nħares il-qoddim biex niddiskuti fl-imkien ma'kom il-proposta li tresqet għal riformulazzjoni tal-kodiċi tal-viża u l-idea li tiġi stabilita tip ġdid ta' viża ta' Schengen, l-ekkim sejħa Touring Visa. Visa li vjaġġar u nħares il-qoddim biex nħares nitkellem ma' rapporter Lopez Aguilar u oħrajn fuq din il-kwistjonijiet. Eh, aħna appoġġajna eh, bħala Kummissjoni l-adozzjoni ta' mekkanizmu ta' reċiproċità iktar rivedut, iktar modern biex ikun hemm iktar solidarjetà fost l-istati membri fl-implementazzjoni tal-politika komuni tal-viza. Dan kien konformi ma' talba li ġiet minnkom propju minn dan il-Kumitat. l għamla aħarija tal-mekkanizmu bħalma tafu ħassejna li ma kienx b'konformità mal-ortodossija legali kollha, ġifieri morna l-qorti fuq dan l-affarijiet imma fl-istess ħin nixtieq inserħilkom raskom li Ġala darba da man ħarġit sentenza mill-qorti, aħna ħan implementaw l ispirtu u bl litra tal-liġi l-istrument legali li ġi maqbul bejn il-Kunsill u l-Parlament. Il-mekkanizmu ġdid ta' reċiproċità daħal fis-seħ f'jannar ta' din is-sena. U ħames stati membri l-Bulgarija, Kroazja, Ċipru, Polonia u Romanija taw notifika ta' każijiet ta' non reċiproċità ma' ħames pajjiżi terzi ħilsa mill viza l-Awstralja, Brunei, Kanada, Ġappun u l-Istati Uniti. Kenna għażla bejn żewġ għażliet li intom tajtuna bħala leġislaturi għazla kienet li tassow nissospendu il-deroga tal viza u l-għażla l-oħra kienet li namlu rapportax fuq is-sitwazzjoni anki jekk konna nafu li rapport ma kienx ikun biżejjed għaliex ninsabu taħt mannara hawnhekk li ser tpoġġina f'sitwazzjoni taħraq fej konna nisospendu l-vjaġġar minnajr viza għal dawk li jkunu ġej minn pajjiżi terzi. Allura bażikament dak li għamilna huwa li waqqafna approċ mirat lejn ir-riżultati ma' pajjiżi terzi dak li għandu x'jaqsam biex nistabilixxu qafas għal laqat ma' tlet partijiet ma' l-Istati membri konċernati, il-pajizi terzi u l-Kummissjoni sabiex bekk naraw daqxejn stajna namlu sabiex ma' nġux f'sitwazzjoni taħt ma' nara fejn imbagħad ma nkunux nistgħu nerġgħu lura. Nistiqna informakom li l-istati membri kollha u l-pajjiżi terzi kollha qablu biex niflu f'dan id-dialogu naħseb li kena dialogu produttiv ferm. Kena l-ewwel laqat f'Mejju u mal-pajjiżi differenti baqgħu għaddejjin sal-Ulju u rajna li kien hemm fema dwar li huma l-proċessi li kienu jeżistu u anke kien hemm kjarifiki li setgħu jitresqu kemm għal pajjiżi terzi kif ukoll mill-istati membri tagħna. Issa ħajkonna t-tieni sessjoni ta' dawn id-dialogi trilaterali qabel tmiem is-sena. Allura biex ngħidu hekk il-mekkaniżmu ġdid diġà huwa wieħed produttiv biex nifukaw ħsibijietna fuq dawn il-kwistjonijiet. Ħriġna rapport fuq dan u l-ewwel rapport fil-fatt ma jirrekmandax il-sospensjoni temporanja tad deroga tal-viża kifet fil-bidu tad-diskors tiegħi għaliex sa ċertu punt għandna bżonn dan id-dialogu l-ewwel nett u t-tieni naħseb li dan huwa importanti wkoll l-ebda mill-istati membri li taw notifika li fuq kondizjoniet ta' nuqqas ta' roċiproċità kienu tassaw imbagħad qed jitolbu għal sospensjoni temporanja. F'April tal-2015 ħanħorġu bit-tieni rapport u mill-ġdid nkunu qegħdin niffaċċaw dawn iż żoċas li teżemmejtilkom u f'xi stadju jew ieħor naħseb li matul l-2015 nispiċċaw ma jkollna l-ebda għażla oħra għajr li nimplementaw il- kondizjonijiet ta' non reċiproċità. Naħseb li dak kollu l-instanajt fuq dan il-proċess għalissa. Aħna lesti nilqaw xi mistoqsijiet li stajkolkom jkollkom fuq dan. Issa, fuq in-negozjati tad deroga tal-viża ma' 17 il-pajjiż konċernat, preżentajna l-Kunsill fl-Ulju li għadda rakkomandazzjoni biex ikun hemm l-awtorizzazzjoni tal-bidu tan-negozjati tal-deroga tal-viża ma' 17 il-pajjiż dak iż-żmien mhux mal-Peru u l-Kolombja, ġifri ma' kulħadd ħlif il-Peru u l-Kolombja, l-Kunsill awtorizzawna ftit tilu li nniedu n-negozjati f'Ottubru eżattament u l-kontenut tal-ftejm ma' dawn iżbatax il-pajjiż bħala prinċipju ser ikun l-istess. Għaldaqstant iddeċidajna li namlu raggruppamenti ta' deċiżjonijiet f'tlet gruppi. L-ewwel net waħda mal-Emirati Arab Maquda, negozjati li tassew għaddejjin bħalissa, anke llum stess. It-tieni ma' ħames pajjiżi tal-Karibow, negozjati li ser ikomplu nar l-erba, imbagħad nar il-19 ta' Novembru nibdow il-negozjati flimkien mal-11 il-pajis tal-Paċifiku fuq dik il-lista. Minkejja li għamilna raggruppamenti ta' negozjati fl-aħħar mill-aħħar ħajkonna ftehimiet individwali li jkunu apposta skont il-ħtiġijiet ta' kull pajis, skont il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Dan ifisser li l-ftehimiet f'termini ġenerali huma marufa, l-istrutturi marufa ferm u aħna ħassejna li nagħmlu raggruppament tal-sitwazzjonijiet Sistajna nagħmluha. Il-ftehimiet ser ikollhom klawżoli ta' sospensjoni u ta' terminazzjoni tal-eluq tal-kontratt tal-ftehim magħhom ifisser li jekk pajjiż ma jirrispettax il- prinċipju ta' reċiproċità jidħlu fis seħħ dawn jew anke fir-rigward is-sigurtà tal-immigrazzjoni. Palma ġara f'tejmiet ta' deroga tal-viża stajna nikkontemplaw jekk l-ordni kostituzzjonali ta' dawk il-pajjiżi eh, terzi jippermettux fil-sistemi legali tagħhom li jippermettu applikazzjoni temporanja fil dik id-data partikolari rridu nsibu mekkaniżmu fejn aħna ninvolvu l-Parlament Ewropew. Qabel ma naslu għal dak il-punt. Naħseb irridu niflu daqsxejn kif ser jirnexxinna nagħmlu hekk, imma hija waċar illi ġala darba rridu il-konsens tagħkom għal ftehim anki jekk ikun hemm applikazzjoni temporanja rridu nsibu xi mod kif nistgħu ninvolvukom. Jiġifieri jekk nkunu ottimisti, mal isbatax il-pajjiż konċernat, iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi kif ukoll iċ-ċittadini Ewropej li jivvjaġġaw f'dawn il-pajjiżi fil-sena 2015 għandhom igawdu minn aċċess bla viża. Ġimgħa ilu adottajna wkoll rapporti u valutazzjonijiet fuq il-Peru u l-Kolombja. Palma tiftakru dawn iż-żewġ pajjiżi ġew miżjuda fin-negozjati. U aħna nwedu li nippreżentaw ir-rapporti mill-aktar fis possibbli, naħseb li żammejna mal-weda tagħna, nnexxinna ndaħlu dawn l-affarijiet fl-aħħar ġimgħa tal-Kummissjoni, provajna naġlu l-affarijiet kemm jista' jkun possibbli biex nleħqu ma' din l-iskadenza u tistgħu taraw li l-valutazzjonijiet huma ġeneralment pożittiva ħafna u waslu biex il-Kummissjoni tikkonkludi li l-Unjoni Ewropea għandha tibda negozjati għal ftehimiet ta' deroga tal-viża kemm mal-Peru kif ukoll mal-Kolombja ħan niddiskutu naħseb li ħajkon okkażjoni niddiskutu dawn l-affarijiet fid-dettall f'dan il-kumitat u nħares il-qoddim li jkollna dawn id-diskussjonijiet flimkien magħkom. Rapporti ser jkunu diskussi wkoll fil-Kunsill u jekk diskussjoni tal-Kunsill turi li l-Istati membri ġeneralment jaqblu ma' din il-valutazzjoni pozittiva li aħna nagħtu bħala Kummissjoni għandna nippreżentaw l-abbozz ta' direttivi ta' negozjati l kunsill biex jiġu negozjati mbagħad eh, derogi tal-viża u l-ftehmiet tagħhom. Ġala darba jkonna direttivi adottati mill-Kunsill għandna mbagħad minnu fih nibdew dawk il-negozjati. U jekk jirnexxinna jkollna din l-approvazzjoni nittama illi nkunu kapaċi wkoll nifinalizzaw fis-sena 2015 il- negozjati ta' deroga tal-viza mal-Peru u l-Kolombja. Imbagħad ikonna l-istess mistoqsija li kellna fil-bidu fuq l-effett immedjat. Dan meta jkonna il-firma għal ratifika. Imma mill-ġdid l-affarijiet għandhom jimxu hekk. Dan jirrekjedi ħafna żmien u jiena nista' ngħidilkom li l-uffiċċju tiegħi diġà fih ħafna nies, kjuta nies jgħiduli li wasanna naħalsu biex nagħtu ħarsa lejn reviżjoni li jmiss tal-regolament 539 tal-viża. U jiena ċert illi tixtiequ tkunu tafu fejn insabu fuq dan ir regolament Għamilna reviżjoni fl-2014 f'Mejju eżattament ħanikkonċentraw l-ewwel net li nifinalizzaw in-negozjati ma' 17 il-pajjiż li semmejtilkom plus il-Peru u l-Kolombja imma huwa ċar illi f'xi mument jew ieħor fl-2015 ser ikonna nippreżentaw proposta leġislattiva ġdida biex nementaw il-lista ta' regolament 539. Din il-proposta il-ġdida ser tqis il-lista riveduta ta' kriteri li ġew miżjuda għal regolament 539. Għal daqstant, l-immigrazzjoni regolari li jmiss, is-sigurtà, il-reċiproċità, il-koerenza reġjonali u kriterji oħrajn pal pereżempju l-benefiċċji ekonomiċi anke speċjalment fil-kommerċ u t-turizmu, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertà fondamentali kollha jiġu meqjusa. Ġifiri kun forsi pjuttost xejn aktar diffiċli u naraw eżattament kif ħan indirizzaw dan l-affarijiet u kif ħan sawru l-politika fl-imkien ma'kom wara r-reviżjoni tar-regolament 539. Issa, dak kollu li nista' ngħid fuq il-liberalizzazzjoni tal-viża. Issa fuq il-faċilitazzjoni tal-viża f'temiet tagħhom tafu li l-ftejemiet ta' faċilitazzjoni tal-viża daħlu fis-seħ mal-Armenja u l-Azerbajġan din is-sena u ftejim simili ser jidħol fis-seħ nar l-ewwel ta' Deċembru ma' Cape Verde. Ksibna direttivi ta' negozjati mill-Kunsill biex ninnegozjaw il-faċilitazzjoni tal-viża mal-Marokk Il-President jintervjeni. Hemm problema bl-interpretazzjoni mill-Franċiż? Il-kanal ċek jgħat fuq il-kanal Franċiż. Nafu li tista' titkellem kull lingwa, imma hemm problema teknika. Kompli l-President, hemm problema bl-interpretazzjoni mill-Franċiż le solvi tajjeb wisq. Tista' tkompli. Nik Grazzi. Mela, konna t-nitkelmu fuq il-Marok. Kien se jkonna l-ewwel sessjoni fuq il-faċilitazzjoni tal-viża mal-Marok f'Ġunju u vera kont ħerqan li dan il-moment jasal kont vera ħerqan meta bdejt eh, xogħol tiegħi imma l-kriżi tat-tadam wassal biex il-delegazzjoni marokkina tikkanċella dawn il-negozjati. Dak iż-żmien konna binna fuq sensiela ġdida ta' negozjati 28 ta' Ottubru mill-ġdid kanċellata u għalissa bħalissa qed nara kif flimkien mal-kollegi tiegħi nista' nara x'inhuma raġunijiet wara dan u kif ħanatu tweġiba għal dan għal dak li jiena jidhirli isu riluttanza tal-Marok l-ura lura milli jiddiskutu dan l-affarijiet il-faċilitazzjoni tal-viża u l-liberalizzazzjoni tal-viża diskutu għan flimkien magħhom. Dak li għandu xaqsa mit-Tunezija hemm direttiva ta' negozjati għal negozjati ta' faċilitazzjoni tal-viża mill-Konsill ma nittamaw illi sa Is-sena jkollna dawn id-direttivi u mbagħad nistgħu nibdew minnu fih bin-negozjati fl-2015. Mod parallel ma' negozjati fuq il-ammissjoni minn ġdid. Hemm negozjati ta' faċilitazzjoni tal-viża dejjem bħalissa mal-Bjelorussja, tniedu formalment fil-bidu ta' din is-sena, kien hemm round tekniku li kellna propju f'Minsk f'Ġunju. U kollox ma kollox hemm diskussjonijiet miftuħa u ta' kollaborazzjoni minkejja li hemm xi differenzi dak li għandu x'jaqsam id-dispożizzjonijiet futuri tal-ftehim. Ħajkonna tieni round fi Brussell, probabbilment qabel tmim din is-sena, probabbilment lejn tmim Novembru. L-aħħar President mbagħad nasal għal konklużjoni kelmtejn dwar il-ġirien tagħna l-iktar fil-qrib. Fil-viċinat qarib il-politika tal-viza hija kwistjon strument influenza li għamil influenza kbira fuq kif insawru ir-relazzjonijiet tagħna. Il-dialogi għal liberalizzazzjoni tal-viza jidru bħala xaġa teknika ħafna, imma mbagħad meta tasal l-affarijiet tara speċjalment fil-viċinat qarib tagħna li għandhom sinifikanza politika wkoll u bħala xaħat li kien involut f'dawn l-aħħar 10 snin fin-negozjati għad kabbir nista' ngħidilkom in-naħa tiegħi li sa ċertu punt il-dialogi għal liberalizzazzjoni tal-viża u l-kriterji magħmuża magħhom korrispondu ħafna għal uħut mill-affarijiet li konna nagħmlu wkoll fin-negozjati ta' tkabbir u qed jintużaw u kol minn pajizi terzi u l-viċinat qarib biex jimodernizzaw l-amministrazzjoni tagħhom. U għalhekk qed jitqisu bħala strument utli ħafna biex ikun hemm trasformazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi, ġudikatura, ġlida kontra korruzzjoni, il-kontroll tal-frontieri esterni, eċetera, eċetera. Naħseb li tajna daqqatit anke fil-Balkani tal-Ponent bi dialogi tal-liberalizzazzjoni tal-viża u ennihom javvanzaw f'setturi ewlenin u naħseb l-istess japplika għal Moldova. Naħseb li fir-rigward l-Ukrajina mbat id-dialogi tal-liberalizzazzjoni tal-viża kienet waħda mill-iktar kisbiet viżibbli f'dawn l-aħħar xarejn vizavi l-awtoritajiet ġodda f'Kiev u jiprovdu sprun għaw linja l iktar riformi f'dan il-pajis. F'rigward it-Turkija, malajr malajr, nishtiq insemmi li s-sanna retimifikazzjoni sħiħa tal-ftejim tal-liberalizzazzjoni u dialogu tal-viza huwa wieħed mill-iktar spruni sinifikanti bħala involviment tal-Unjoni Ewropea mat-Turkija. U naħseb li dan għanna najduħ anki vizavi l-autoritajiet torok. Minnaħa l-oħra mbagħad tal-ispettru għandna r-Russja. U kenna wkoll il-waqfin ta' dialogu tal-liberalizzazzjoni tal-viża ma' dan il-pajis bħala wieħda mill-iktar sinjali viżibbli bħala l-ewwel sensiela ta' sanzjonijiet li ħadna wara l-okkupazzjoni tal-Krimea u sa ċertu punt ukoll hija strument b'saħħtu ħafna. Dom twis, President, ma naħseb minna ħati jeprovajt intikom stampa ċara kif dan l-istrument aħna bħala Unjoni Ewropea għanna strument b'saħħtu bil-politika tal-viża u kemm huwa importanti li aħna ninvolvu ruħna magħkom il-Parlament Ewropew biex niżguraw illi dan l-istrument jibqa strument b'saħħtu anke fil-futur. Grazzi ħafna. thank you for your Grazzi ħafna Iva, grazzi għal prezentazzjoni tiegħek u tal-li kont daqshekk miftuħ mal-kumitat. Mela għal dawk il-kollegi li waslu tard wara li beda surriter, nixtieq infakkarkom li il-Parlament taħt l-artiklu 218 ta' trattat irid jiġi informat immedjatament eh, u eh, mod sħiħ f'kull stadju tal-proċedura. Issa, il sur Diaz Domero kien rapporter fuq revizjoni tar-regolament 539 partikolarment fuq ir-reċiproċità u il-mekkaniżmu ta' sospensjoni kmin iċtejer żball. Għalhekk ngħaddi il-kelma lilek l-ewwel. Grazzi ħafna sur President. Mela. U tini ringrazzjamenti għajwa għad-direttur ġenerali is-sur Rewte li minkejja l-fat li ma ilu f'dik il-kariga u verament eh, ta' żewġ xieda ta' impen minna ħatiju fuq din il-ħidma. Jina verament nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-Kummissjoni li illum eh, ġiet hawnhekk qudiem dan il-Kumitat tal-Libertajiet biex jippreżentawna l-rapport fuq is-sitwazzjoni ġenerali dwar il-viżi, partikolarment il-każ ta' non reċiproċità mal-pajjiżi terzi u dan fil-qafas tal-politika ġenerali dwar il-viżi. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi il-prezentazzjoni għal rapporti ta' impatt li għandu xjaqsmu mal-ħruġ ta' viżi jew l-esenzjoni tal-viżi għal Kolombja u għal Peru. U it-twettiq ta' dan il-kompromess eh, fuq periodu ta' żmien li huwa diffiċli li tant verament napprezza u dawn jagħtu ambitu legali biex ikunu nistgħu nimxu immedjatament għan negozjar tal-ftejmit bilaterali rispettivi. Bħala rapporter tal-reviżjoni tal-regolament 539 eh, tal-2001, qabel ma nibdew neżaminaw dawn ir-rapporti nixtieq nagħmel xi kummenti ġenerali. Palma tafu il-kol, il-kwistjoni ta' non-reċiproċità ma' pajizi terzi kienet waħda mill-aspetti li l-aktar ħolqu problemi meta ħna għamilna il-negozjati ta' din revizjoni. Is-sur de Koster jafdan sew ħafna. Jina tal-limt ħafna meta maqbilċ miegħu fil-fatt. Jina tal-limt ħafna minn għandu. Aħna il-koll naqblu li kienem bżon li insaħħu l-politika komuni tal-viżi billi niddefendu b'mod partikolari is-solidarjetà ta' trattament li irridu jirċivu l-istati membri kollha u ċittadini tagħhom. Aħna naħsbu li kien hemm bżonn li nibnu mekkaniżmu aktar effettiv u wara kważi tliet snin ta' negozjati kena dibattitu twil u qibes ħafna fil-Parlament. Sfortunatament, ftit ħin wara it-tħul fis-seħ il-Kummissjoni bħalma kienet ħabret e, tellat dan il-ftejm qoddim il-qorti u issa edin nistennew is-sentenza. Evalwazzjoni politika. Meta l-Kummissjoni titlef kollha bżonn ta' evalwazzjoni politika. Il-Kummissjoni meta ma taqbilx mal-Parlament u il-Kunsill tmur qudiem il-qorti għalhekk hemm evalwazzjoni negattiva politika. U minkejja dan Sur Direttur Ġenerali, jek tipi permetti li l-President, jena nishtiq nħud l-opportunità sabiex għal dar boħra nitlob l-Kummissjoni li tirtira il-rikors li fetħet dim il-qorti. U jekk ma taċċettax dak li bħafna umiltà u determinazzjoni qiegħed nitlob, jiena nixtieq nkun naf mela kif ħatimx il-qoddim fil-każ li it-tribunal l-qorti u jina ma nixtieqx li tagħmel dan imma jekk tkun tista' tikkanċella dawk l-artikli li jirreferu għal reċiproċità. Jina Sur Direttur Ġenerali ma derlix li tajt spjegazzjoni biżejjed meta smajtek tajt li ħankomplu napplikaw. La darba aħna nanalizzaw ir-rapporti differenti nista' ngħid li il-każijiet differenti ta' nuqqas ta' reċiproċità ma' pajjiżi terzi li aħna iddiskutejna juru li hemm bżonn li insaħħu il-mekkaniżmi li insibu fir-regolament revedut, iġifieri regolament 539 tal-2001. Issa għandi xi ftit kummenti naqrażi pożittivi. Jiena nixtieq nagħmel kummenti pożittivi dwar l-istudji tal-impatt u il-liberalizzazzjoni tal-viza mal-Kolombja u l-Peru. Il-kollegi kollha li kienu għaw qabel fil-mandat ta' qabel, mod partikolari Juan Fernando Lopez Aguilar, e, nixtieq nfakkarkom għalfejn ftaħna dan il-fajl kemm hija sensittiva din il-kwistjoni għal parlament l-importanza ta' sħubijiet kollha maqbula bejn l-ispettri kollha tal- politika li għaw f'din il-Kamra għalek, Sur President. Nishtiq nirrepeti u bil-ringrazzjak u nfakrek il-ħidma tal-Komissjoni. il Immobilizzazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem, l-ekonomija, l-istituzzjonalità, ir-reċiproċità, il-koerenza, dawn huma kollha elementi li huma riflessi f'rapport id-dettaljat u pożittiv. Mela, dan xi fisser? Dan ifisser li il-vantaġġi tar reċiproċità jmorru lil partijiet ikkonċernati, ġviri mhux iżjed lejn ħajja oħra. Għalhekk, Sur President, nixtieq nitlob lil kummissjoni permezz ta' Sur Reuter li ikomplu bil-proċeduri li għadhom pendenti li jitlob lil kunsill awtorizzazzjoni għal bidu tan negozjati bilaterali bl-istess mod li qegħdin jagħmlu l-pajjiżi li jadbaqa' fil-regolament ta' emenda. U la darba nagħmlu dan fl-inqas ħin possibbli hemm bżonn li nikkonkludu in-negozjati bil-firma tal-ftejmit rispettivi. Xejn aktar minn hekk. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Diaz de Mera. Next speaker is um, Grazzi ħafna issa is-sur Aguilar Juan Fernando. Thank you, Chair. I think this is a privilege. Grazzi, Sur President. Jena naħseb li dinja okkazjoni privileġġata li napprezzaw u nirringrazzjawk għall prezentazzjoni li ġiet prezentata minn Sur Reuter. Iżda nixtieq nkunu nistgħu nifmu naqra iżjed dettalji fuq din l-idea ta' politika tal-viżi li fija kontenut aktar minn sempliciment li nqoddu insemmu l-equation. L-ewwel net, aħna għadna qed nirreferu għal klawzula ta' reċiproċità u sospensjoni. Isom iż-żewġ termini E, ikunu sinonimi jew l-istess. Le, imma mux mhux il-każ, mhumiex l-istess. il klawzula ta' reċiproċità u ta' sospensjoni mhumiex l-istess, għalhekk kien għall-ewwel nix nixtieq nkun naf jekk kien hemm implementazzjonijiet prattiċi ta' klawzola ta' sospensjoni. U x'inhija l-esperjenza ta' din it-teknika? U jekk kien hemm ksur ta' reċiproċità li ta' min semmieħ. speċjalment fid-daw tal-iżviluppi tal-liġi internazzjonali. Li b'xi mod jew ieħor qed twassal għal waivers ta' reċiproċità, sospensjonijiet ta' reċiproċità. Issa t-tieni punt. Inti semmejt li l-aspetti tekniċi tal-involviment ta' negozjati fil-ftejimiet fissem l-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi jew ma' partijiet terzi għal dik li hija l-politika tal-viża li hija komuni fl-Unjoni Ewropea hemmhekk għandna implikazzjoni politiċi. Jiena nixtieq nkun naf jekk fil-fatt teżistix xi ħaġa bħal di fin-negozjati li qegħdin isiru mal-Belarus, inti semmejt l-Azerbajġan, l-Armenja, li huma pajjiżi li ovvjament mhumiex l-istess bħal mudell istituzzjonali tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Iżda huma huma membri tal kunsill tal-Ewropa imma il-Belarus le għal raġunijiet politiċi tajbin. Għalek nixin kunna fjek l-involviment tan negozjati mal-Belarus għandhomx dawn it-tip ta' implikazzjonijiet politiċi. it tiret net nixin ressaq punt bħalma għal is-Sur Diaz de Mer dwar il kolombia u l-Peru. meta nitlu fid-dettal tal-evalwazzjoni. il bieraħ il-President tal-Kolombja eh, ġi milquħ fil-Kumitat AFET u u għamel punti espliċiti ħafna dwar dan il-pass il-qoddim li il-Kolombja u l-Peru jinataw din sospensjoni tal-viza jew inkella il-liberalizzazzjoni tal-viza Iġviri, spiegazzjoni bħal din zejna ħafna, grazzi. Oui, merci, uh, monsieur. Signora Vergia, grazzi ħafna, sur direttur ġenerali. E, grazzi la prezentazzjoni x'kienet verament ċara u koprit ħafna aspetti. Jiena ma qrajtx fid-dettall id-dokumenti kollha. Iżda sar riċentiment jiena kont it-Tunezija. Għalek nixtieq li jekk li nitkellem fuq dan, jekk tħares lejn ir-rapporti fuq l-implementazzjoni fuq in-non reċiproċità, jiena jolqotni il-fatt li għawek qed nitkellmu l-aktar fuq il-Bulgarija u Rumanija. Jien għandi l-impressjoni li forsi li ma forsi tiddu tikkonfermaw dwar dan li dan huwa marbut mal-politika intra-Ewropea fuq il-Bulgarija u r-Rumanija. U issu hemm riluttanza min-naħa tal-Unjoni Ewropea li tiftaħ il-frontieri tagħha lil bulgarija u Rumanija l kuntest tal-żona Schengen intom tafu li hemm ħafna punti paralleli hawnhekk. Fuq dan il-ftejim il-ġdid inti jenfasizzajt id-dimensjoni tal-politika tal-viża jina ħadd ċertu interess f'dan il-viċinat, partikolarment il-subja tal-nofsinar u dawk il-pajizi, u ngħid Iva, iżda jekk taqraw id-dokumenti, u jina kull ma milt u għal fuq fuq, imma jina jidirli li aħna għadna il-bot minn sħubija reali, għadna edin E, naraw l-affarijiet fuq livell bilaterali u l-piżijiet għat jitpoġġew fuq pajjiżi terzi huwa diffiċli li huma jkunu jistgħu jifmu eżattament x'ħajkunu l-benefiċċji li ħajgawdu minnhom. U dwar il-Marok jidher li iswem pretest ta' sospensjoni tagħhom. Jekk taqra il-partijiet dwar Turkija tistaw taraw li nistaw nużaw l-istess kumment. Is-soltu fil-ftejmi ta' sħubija inti tagħmel xi ħaġa biex tieħu xi ħaġa. Jiġifieri hija xafra li taqta' miżewġ ħadd. Issa dwar il-ftejmi ta' riammissjoni, dan huwa vantaġġ għall-Unjoni Ewropea. Huwa diffiċli wieħed jara quid pro quo għal pajjiżi terzi għal dak li hija dik li hija l-mobilità jew pereżempju eh, għat-Tuniżija anke fiftejim ta', mobilità. Il-pajjiżi terzi x'ħaj danjaw. U l-fatt huwa li għal darboħra din miex qed miex Mhix qed lajnuna li huma qegħdin ifittxu. Wieħed mil ftit pajjiżi fejn il-rebija qarbija eh, irnexxila twaqqaf eh, twassal l transizjoni demokratika u għalek irridu nżommu għajnejna fuq il-pajizi individuali jembżon li narħarsu lejn il-Tunezini iż-żaza u jena naħseb li fid daw ta' dana tħanna ħafna xinamlu biex ikonna ftejim miż-żewġ naħat hemm bżonn li nifmu eżattament għal xi qed nirreferu żewġ naħat. Grazzi ħafna, is-Sinjura Gabriel li r-rapporter prezenti tal-regolament 539-01 wieħed mish edaw bħalissa ma li kiku kienet għaw tista twiġi fil-kollegi. Jina ħaniħu l-intervent taħħa ma sfortunatament i mish bħalissa. Issa, għawek forsi jina xtaqt t-saqsi xaġa, nista nisfrutta l-pozizjoni ta' president. Wara dibattitu tal-lum. U jekk trid inti jekk taħseb li din xi ħaġa rilevanti għad-dibattitu ta' dalodu, e, irrispondi li di. Aħna ħafna membri ġejna mistoqsija dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran, partikolarment il-kwistjoni tal-viżi umanitari. Il-Kummissjoni ħasbet dwar dan l-aspett. Intom żviluppajtu uħsibijiet dwar xi fisser x'inhuma l-parametri. Jiena nifhem li din ma titħolx direttament fid-diskussjonijiet tal-lum, u xed jiħaraw il-rapporter ta' qabel, imma jiena naf li din xi ħaġa li ilek taħseb fuqha u jekk tista' titkellem fuq allum. E, tajjeb, jekk le nistgħu niġu lura boħra u titkellem fuqha darboħra. Għalek, mela, issa tista' twieġeb il-kollegi, għaw xi kollegi oħra li xtuq jagħmlu mistoqsija, jidher li le għalek naddi il-kelma lilek. Grazzi ħafna. Is-sur Sogar, inti indikajt ma, ma rajtx taqt titkellem. Mela staqsi l mistoqsijiet tiegħek iva skużani xkont flaqa oħra. Imma palma tafu jiena ġej minn Rumanija għalhekk. Mistoqsija tiegħi hija fuq eh, Rumanija, l-Bulgarija, l-Polonja, l-Kroazja, ċipru. Ix-xar li għadda, il-Komissjoni ħarġet rapport li tara fl-status li din is-sitwazzjoni għatem pajjiżi terzi li huma eżentati mir-rekwiżiti tal-viża iżda aħna għadna nimponu rekwiziti tal-viża għal ċertu stati membri. U dan kien rapport li jara fl-status imma mbagħad ma raftux ċertu pajjiżi bħal Stati Uniti, il-Kanada u l-Awstralja. Għalhekk x'ħajkun il-pass li jmiss? Grazzi. Iva, grazzi u skużani jekk ma rajtekx. Mela, issu rojtsen għand il-kelma lilek. Grazzi ħafna. Mela ħan iprofa nwieġeb uħut minn dawn mistoqsijiet li saruli u jiena nittama li nkunu nistgħu nagħtukom risposti sodisfaċenti. L-ewwel net, Sur Diaz de Mea, grazzi ħafna l-klim ġentili tiegħek. Iva hemm ċertu forsi kritika minnaħa tal-Kummissjoni dwar l-oppozizjoni għal eh, orti tal-ġustizja, ma nixtin nispiegalkom xifti ċinija il-pozizjoni tagħna fuq dan. Dan kien iżjed dibattitu ta' prinċipju li qed il-konna u sfortunatament sa ċertu punt qed jiġi miġġielet għal dik li għadix qasam dan ir-regolament fuq l-użu relattiv tal-latti delegati u l-latti ta' implementazzjoni Għalhekk jekk u huwa dibattitu aktar kostituzzjonali li qegħdin niffaċċaw. U sfortunatament dana irrid isir f'sitwazzjoni partikolari. Iżda jena nixtieq mela ċara li dawn jidawnu ma' a għabbażi ta' prinċipju ġifir l-opinjonijiet differenti tal-atti differenti li waslu sabiex aħna morru il-qorti Issa l-esperienza tiegħi u jina ħdim anke mal-Parlament Ewropew f'qasam kompletament differenti meta l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni kienu qegħdin jiġildu mal-Kunsill fuq il-bażi legali. L-esperjenza tiegħi tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea hija li ħafna drabi fis sentenzi li jagħtu huma jkunu tawhom bil-ħsieb jew jgħidu li l-Kummissjoni għandha żball Għalek f'dak il-kas aħna sempliċement irridu nimplementaw il-leġislazzjoni kif inhi, imma jekk ma jgħidu li l-Kummissjoni għandha raġun ħafna drabi jtuna l-ħin. Jtuna biżejjed ħin dwar it-tibdil tal-leġislazzjoni sabiex tkun aktar konformi mal-rati u mal-interpretazzjoni tal-rati tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, dan jippermettilna li namlu ġestjoni ta' situazzjoni, ġviri, il-tweġiba qasira minna ħatijaj Ovvjament irrit nindirizza l-Kummissarju tiegħi u partikolarment il-ġdid u ma ħajkollhom jeżaminawha di. Imma jiena ma naħsibx li ħan irtiraw il-każ minnaħa mal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Iżda nista' nassigurakom li ħajr xinna fl-imkien tkun xikun riżultat ta' sentenza. U dak li jett fl-introduzzjoni tiegħi għadu rilevanti aħna ħan implementaw eżattament dak li ġi deċis sakemm tasal is-sentenza. Għalek dak li xtaqt najt fuq il-kritika ta'kom u nista' assigurakom li dwar il-Peru u l-Kolombja aħna komplu nużaw id-diskussjonijiet bilaterali tagħna sabiex inħejju ruħna għan negozjati la darba li niksbu il-mandat ta' negozjati. Għalhekk ikun ċar ħafna li aħna ħankunu qegħdin naħdmu sabiex nassiguraw li la darba jkollna mandata negozjati, in-negozjati jimxu bil-malar kemm jista' jkun mod faċli u il-pajjiżi terzi fil-fatt ikunu jafu x'jistgħu jistennew minn ħatana u aħna x'ħankunu qegħdin nitolbuhom. u jien naħseb li din hija prassi tajba. Il-mod sa kif dejjem għamilna. Issa dwar Sur Lopez Aguiar, dwar il-vizi komuni, jena għed nitallem e kif għad il-ħin. Iżda, jekk fimt sew, memx użu ta' sospensjoni, ġivir ta' mekkanizmu ta' sospensjoni. U din xaġa li tiġi mitluba mill-istati membri. Jena għedu per eżempju, kunem ammont eċċessiv ta' migrazzjoni irregali, jew jekk ikunem il-tħassib dwar is-sigurtà, jis-sigurezza, sigurta. Anzi, jridu jitolbuna li nibdew aħna il-mekkanizmu ta' sospensjoni. Ġviri, aħna bħalissa nisabu f'sitwazzjoni li ħajkonna nikkonformaw mar reċiproċità. U sa ċertu punt jena nista' inwieġeb il-mistoqsija ta' Sursugo. Sugo Għaliex ir-reċiproċità, l-mekkaniżmu ta' reċiproċità jekk minn xtejn żball għandna sena u nofsi jew sentej sabiex niżaminaw is-sitwazzjoni u jew nirrapportaw fuqha u anka forsi nippruvaw nbidluwa jew nkella il-proposta bis-sospensjoni tal-sospensjoni tal-wej bil visa waiver għal dawk il-pajizi fejn ma japplikax il-ftejm ta' non reċiproċità. Jan tjaj li dan ħajkun f'April tal-2016. Bħalissa l-ebda stat membru ma talab minna ħatana li namlu dan, għalek dak li namlu bħalissa u għal edin nimbutaw l-qoddim, nimx dan il-dialogu l-qoddim, mal-pajjiżi terzi kif ukoll sabiex ikun hemm ftehim maħjar ta' x'inhuma rekwiżiti. U din nista' ngħid li hawnhekk naqbel ma' Sinjura Verġja, il-Bulgarija, rumanija mhumiex biss ma mhux waħedhom huwa Ċipru wkoll il-Polonja u l-Kroazja. Pajjiżi terzi għandhom ir-rekwiżiti legali tagħhom dwar il-waiver ta' viza. U jina naħseb li dialogu trilaterali li qed ikonna jippermetti ċertu stati membri tagħna li jifmu x'inhuma d-diffikultajiet. Uħut minn dawn id-diffikultajiet fil-fatt huma numri ta' nies li qegħdin jibqgħu żejjed, mhux qed imorru lura qegħdin jidħlu bl-użu tal-viżi, imma mbagħad jużaw mekkaniżmi differenti kultant ikollhom regoli riġidi ħafna dwar meta X fil-mija ta' ċittadini ta' ċertu pajizi ma jmorrux lura. Ġi f'dak il-kas ma jistax ikollok visa waiver. Da, bazzikament aħna naħdmu hekk fis-sistemi kollha tal-viżi. Namlu hekk u namlu analiżi dettaljata u konkreta ta' l-imġiba u l-ubbidjenza ta' ċittadini ta' ċertu pajjiżi li għandhom id-dispożizzjonijiet tal-viża. U dan sabiex nistaw nieħdu il-pass addizzjonali nistaw nieħdu dak ir-riskju. Għalhekk jiena anka jekk nista' nifhem forsi tħassib li għandek, Fil-verità, dawn huma diskussjonijiet konkreti ħafna li ħna jkollna ma' pajjiżi terzi fuq dawn il-kwistjonijiet. Issa dwar il-Mediterran, <coughs> Iva, Iżda dan huwa dibattitu kważi ikbar aħna ovvjament irbatna mill-mod eh, ċar liberalizzazzjonijiet tal-viża u diskussjoni tal-faċilitazzjoni tal-viża anka fuq il-kwistjoni tal-jammissjoni. U dwar it-Turkija għandna suċċess kbir għaliex it-Turkija rratifikat l-ftehim ta' ammissjoni u issa aħna mixin u għal dik hija liberalizzazzjoni tal-viża b'rapport li ġi apprezzat mill-autoritajiet torok. Għalek, sa ċertu punt huwa iżjed diffiċli nista' naqbel magħkom dwar dan e, eh, mal-Marok. Jiġifieri irridu naraw. Irridu naraw fejn ispiċċaw ma' Tunizija u nassigurakom li hemm bżonn nippruvaw ikollna diskussjonijiet tal-viża u e, diskussjoni fuq riammissjoni ma iżjed minn hekk fil-kuntest ta' politika ġenerali li aħna żviluppajna biex tal-donon donof għalhekk jagħmel sens li fil-fatt ikollna dawn id-diskussjonijiet. U dinja parti mid-diskussjonijiet aktar ġenerali li ħajkonna anka ma' Sinjura Mogherini fil-qasam tal-relazzjonijiet esterni għal dik li hija politika tal-migrazzjoni tintegra l iżviluppi u ir-relazzjonijiet esterni u jiena nittama li xi stadju ieħor jista' ikonna dan hawnhekk ukoll u forsi anka minnaħa taqkom jina ma nixtieqx nagħtikom idea ħażina li tistidnu pereżempju żewġ kummissarji biex jitkellmu fuq din il-kwistjoni. Fuq il-kwestjoni tal-umanità, tal-kwestjoni ta' viza umanitarja, din hija kwestjoni differenti. Għax hawnhekk qed nitkellmu issa fuq il-viza Schengen li hija ta' design ġurnata. Waqt li hawnhekk qed nitkellmu fuq dawk il-viża li huma normali eh, għal żminijiet itwal. Però fil-ġimgħat li ġejjin se jkonna konferenza importanti ħafna fuq il-resettlement u relocation. Aħna nafu illi rridu insaħħu il-politika kolla fuq l-Afrika tan-Nord, fuq is-sitwazzjoni ta' Sirja, eh, fuq is-sitwazzjoni ta' rifuġati, Lebanon, Ġordan u Turkija, irridu insaħħu il-politika eh, tagħna u hemm bżonn eh, namlu diskussjoni iktar importanti mal-Istati membri kemm huma lesti jaċċettaw eh, resettlement eh, jew jagħtu viża umanitarja għax nafu li għanna situazzjoni li dejjem sejra għal f'din is-situazzjoni, eh, f'dan, eh, f'dan il-qasam. Grazzi tal-li entna Eh, anki fuq dan il-punt. Eh, eh, anki jekk miex fuq l-agenda, pero jina provajt namel kol manista biex biex nġelek tajdna ħaġa fuq dan il-punt. Il-Signora Gabriel, għawnek, ed għawnek, issa ma staċ tiġi għaw qabel, emmenti il-rapporter, inti tixtieq tagħmel xi stqarrija jew tagħmel xi mistoqsija. Għanna biżejjed ħin qed il segretarja Eh, anke forsi m'għandix ngħidha apertament din il frazi għax huwa periklu meta ngħid li għandna ħafna żmien. Eh, m'għandniex ħin fil-fatt, però tista' titkellem fil-qosor bħala rapporter. Grazzi, President. Għal darbohra. Ej dispieċini li ma smajtix l-prezentazzjoni tal-Kommissjoni E, imma e, nixtieq nitkellem fuq l-eżenzjoni tal viza għal Peru għal Kolumbja. Naqbel mal-Kummissjoni li s-sitwazzjoni tiebet e, f'sitwazzjoni fuq kwestjonijiet importanti il-fiduċa ta' dawk li tolbu l-viza fi żewġ pajjiżi hija ħaġa tajba ħafna, il-minaċċa ta' sikurezza wkoll tiebet u anki reċiproċità E, hija assikurata minn żewġ pajjiżi dan huwa punt importanti ħafna għalina, però għandi xi mistoqsija. L-ewwel net il-passaporti biometriċi inti taħseb illi s-sikurezza ta' dokumenti ta' vjaġġ huma biżejjed għax dawn iż-żewġ pajjiżi e, Eh, issa għedin f'Novembru tista tajdinna xi ħaġa fuq il fuq kif inija sejra din il eh, din il-kompetizzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi u kif se tiġi irsolvuta l-kwistjoni bil-drittijiet tal-bniedem u eh, ir-rapport jgħid li aħna nafu li f'dan is-settur għad hemm Eh, garanziji bot partikolari fuq il-rapport fuq il-Peru hemm miktub li l-gvern adotta pjan 2014 eh, u 2016 ma wara l-2016 se jiġri u dawn il-garanziji, dawn l-applikazzjonijiet konkreti, xif fissru, umbat il-traffiku ta' droga, iż-żewġ rapporti jaqblu jajdu illi l-gruppi kriminali organizzati jibqaw teddida l-Unjoni Ewropea, specialment għal produzzjoni u traffikar ta' droga u ek namlu eżenzjoni tal-viza, e, e, e, e, inkunu għet nissiguraw ikolna iktar e, traffikar ta' droga. Allora x'miżuri jistgħu jieħdu dawn iż-żewġ pajjiżi b'mod partikolari l-informazzjoni għandha informazzjoni fuq l-istrateġija ta' żewġ pajjiżi u din il-problema hija marbuta anki mal-mistoqsija l-oħra. E traffikar tal-bnedmin, l-eżenzjoni tal-vizas se żżid anki n-numru tal-vitmi e, ta' traffikar tal-bnedmin biex tisfrutta e, il-persuni jew anki sfruttament sesswali iż-żewġ pajjiżi x'miżuri qegħdin jieħdu eh, biex jiġildu kontra dan il-fenomenu u fl-aħħar il-ftehim ta' riammissjoni eh, biex ma nżidux eh, immigrati illegali fl-Ewropa Eh, ftejim ta' riomissjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Peru eh, tkun ħaġa utli, eh, diġa tieħdu dispożizzjonijiet u xinu ma il-passi li jmiss nerġa nifraħ l-Kommissjoni għal rapporti, però ċerti aspetti huma vagi wis. Għanna bżon ta' miżuri konkreti u mux ta' wedit għalix iva l-eżenzjoni tal-viza għal Kolombja u għal Peru imma kif hemm miktub fil-rapport eh, eh, a kondizjoni li kun hemm kooperazzjoni mizjuda. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi. Mattias, eh, forsi nista nibda billi najt illi meta jasal waqt il-waqt. E, tkun ħaġa interessanti niddiskutu l-rapport fuq il-Kolombja l-Peru fiktar dettal fil-futur. Jina fimt li niddiskutu l-punti ġenerali illum, però e, bla dubju bżon nsibu żmien biex nieħdu analizi e, analiżi iktar profonda u l-kollegi ta' diġiħum Home home eh, se tuni iktar kjarifika bilaterali li qed titlob. Fik li miħor mill-ħames punti li inti għamilt fil-lista tijak il-messagġu, messagġ per eżempju fuq il-passaporti biometriċi u bil-dokumenti ta' vjaċ biometriċi din l-informazzjoni e-, e-, edha hemm ma nistax ngħidlek minn hawnhekk Eh, jekk eh, talbiet ħarġux diġa. Imma jekk aħna namlu, jekk aħna niftħu negozjati, allura mbagħad ikun hemm opportunità eh, biex naraw li huma l-elementi biex niftħu triq għal liberalizzazzjoni tal-viża żewġ pajjiżi. U l-istess ħaġa tapplika anki għal Eh, kwistjoni tal-drittijiet tal-bniedem, hemm ġa progress illi diġa għanna dan l-approċ mill-2014 tal-2016. Dinna irridu narawa fl-imkien mal-ftejmit l-oħrajn li rigwardaw liberalizzazzjoni tal-viza u u fuq il-kwestjoni tal-drittijiet tal-bniedem irridu naraw jekk kumiex sejrin allar f'ċerti pajjiżi partikolari. Umbat jekk huma hekk irridu nieħdu l-konklużjonijiet li jkun hemm bżonn nibqgħu viġilanti fuq il-traffikar ta' drogi u tal perżuni fuq il-traffikar ta' droga id-deċiżjoni tal-President Juncker kienet eh, eh, tajba ħafna eh, illi il-politika hija fidejn diġi home. Eh, naturalment aħna sel nieħdu operazzjonijiet avanzati ħafna mod partikolari mal-Kolumbja u l-istess anki nistaw najdu għat-traffikar tal-bnedmin. Din aħna se nitkellmu mal-kollegi biex naraw jekk l-Europol se kolla tieħu xi miżuri fuq il-ftejmiet eh, ta' riammissjoni hawnhekk qed nitkellmu fuq l-2015 minn għalija mm, però nista' nerġa' niġi u natikom iktar kjarifika dettaljata. Grazzi, Gabriel. Grazzi, Sur Ritter, grazzi tal-prezenza tijak. Jena, biex niprepara għallaqa tal-lum rajt fuq il-sentenza eh, tal-orti fuq il-kas tal-Mauritius u inti fil-bidu għat li il-viza hija strument qawwi ħafna. Testaw taraw mill-kollegi anki tal-bit eh, individuali imma anki għal kollegi din hija kwistjoni għal parlament u din ħatkun waħda eh, minn sensila siħata laqat fejn se jkollna diskussjoni fuq dawn is-suġġetti. Grazzi ħafna. Eh, tal-prezenza tiegħek illum u dina ħatkun l-ewwel eh, minn sensiela tal-qat interessanti ħafna bil-prezenza tiegħek. Grazzi ħafna. Kollegi. Et taraw illi llum għandna iktar ħin mis-soltu, maħniex lura, mela nistgħu nieħdu pawża qasira. Dinja ħaġa tajba sal erba' nofs. U mbagħad se jkollna smieħ fuq kwistjoni ta' sikurezza interna. Mela erġaw lura fl-4 u 5, fl-4 u 9 5. colleagues, um, let's make a start. And... Kollegi, nibdew. Grazie tal-li ġejtu fil-ħin. Mela, il-lejla se jkollna skambju ta' idejat fuq il-terrorizmu, fuq kontra terrorizmu naturalment. Se nitkellmu fuq il-rapport T-SAT Dan huwa għaddejjem moment interessanti u dibattitu ta' orientament. Edin fil-bidu ta' mandat u sejkolna ħafna dibattiti intensi fuq l-istrateġija ta' sikurezza. U, u dina tinkludi ħafna kwestjoniet għal komunità leġislativi u non mhux leġislativi Illum jiena eh, ġbart eh, xi personaġġi importanti eh, ewlenin biex ikolna din l-idea ġenerali u il-membri u l-membri ġodda u kol jistaw jistaqsu il-mistoqsijiet li iridu u nittama li naraw iktar anki kollegi uh, U għal dastan dinja opportunità li konna dan id-dibattitu ta' orientament. U jiena għandi intenzjoni nagħti ħafna żmien għal dan id-dibattitu. Se konna biżejjed eh, ħin għal mistoqsijiet u għal kontribuzzjonijiet mill kulħadd. Mela nibdew biex eh, nitkellmu fuq dan l-approċċ holistiku kif se nagħmluh. U l-ewwel kelliem illi intkom ta' tafu li huwa Sur De Kerkhoff illi huwa l-koordinatur ta' kontra terrorizmu. Mbagħad għandna Sur Robbe Wainwright id-direttur tal-Europol u mbagħad hemm Connings, president ta' Eurojust, Mara Marinaki, direttur ta' eh, affarijiet multilaterali u globali mill-IAS, Claudia, Claudio Galzerano, l-president tal- Eh, TWP, il-partit, il-grupp ta' ħedma ta' terrorizmu, u Luigi Soreka, direttur ta' sigurezza interna ta' DG Home, li smajna aktar kmin illum. Senati il-mikrofonu lil kull wieħed minn dawn il-kollegi għal kull wieħed minnkom talab eh, żminijiet differenti. U intkom tistgħu titkellmu kemm tridu, però eh, nistgħu naraw kif immorru l-aħjar ħaġa hija li namlu interazzjoni, situazzjoni interattiva u li mbagħad ikollna mistoqsijiet u jkollna risposti. Nibdew bi Sur De Korkov, il-koordinatur ta' kontraterrorizmu għal 15 minuta. Umbat, naturalment, kolla kammitkom tistaw anki titkelmu waqt id-dibattitu. E, eh, eh, Memx għaffejtajdu kollox meta tamlu il-prezentazzjoni. Eh, Mela, nimxu umbat, eh, naraw. Grazie ħafna. Il-wara l-offsinari tajjeb, il-membri tal-Komitat Libe. Aħna stan nitkellmu fuq tliet aspetti nittama eh, mhux għal ħafna żmien. Il-terrorizmu mbagħad ir-risposta tal-Unjoni Ewropea u mbagħad xi sfidi. Fuq il-minaċċa ta' terrorizmu eh, marbut ma' Al-Qaida il, il, al qaeda nizlet issa bħala immaġini e, rajna il-proliferazzjoni ta' franchises u gruppi affiljati e, e, fil- sahel fil-Afrika principalment, u sabed għal-Magdi Eh, u kullim kien kważi mill-Moroksa eh, eh, u bat Boko Haram biex nsemmi xħut minn dawn il-gruppi. U hemm żieda kbira fin-numru ta' fatturi esterni Aħna dan il-fenomenu naturalment ġarajnieħ fil-passat fil-Afganistan, Somalia, Yemen, pero għatma kellna eh, skala daqs din. L-evaluazzjoni tiegħi hija illi jista' jkun illi għandna aktar minn 3000 Ewropej illi kienu affettwati minn din il-quta minn din il-problema, din il-fenomena. Probabilment eh, aċċess faċli għal Iraq u Sirja mm, mit-Turkija ma jqumx ħafna li tgħaddi minnem l-internet mbagħad fandar għor importanti din itkellem fuq iktar tard mbagħad kien hemm insemma illi il-biotopu tal tal ta' Aleppo u Mali u fl-Afganistan huma differenti ħafna. Allora, għaliex iħassibna dan kollu, u naħseb li kulħadd jaqbel fuq dan il-fatt. E, illi dawn il-ġihadisti huma imħarġin biex jużaw l-esplosivi u l-armi huma għandhom brainwashing mill dawn is-sarafi e, e, u uh, ma f'kuntat e, ma' kollegi ma' dinja kollha d dinja arbija kollha u zidu anki il-livell ta' tolleranza lejn il-violenza. U t zviluppu mbagħad u anki il-organizzazzjoni ġdida terrorista Daesh jew ISIL. Aħna qatt ma kellna organizzazzjoni terroristika biex nitkellmu fuq iċ-ċifri ta' John Bennen il-kap tal-CIA 30.000 fattur Eh, terz tal-istat tal irak ħafna risorsi eh, peress li għandhom estorsjoni, eh, iħalsu l-rikat u din l-violenza kolla għandhom għal-daqstant risorsi kbar. U għal boħra, jien nixtieq insemmi ħames fatturi li jistaw anki ikabru din il-minaċċa. L-ewwel wieħed minn dawn il-fatturi huwa il-konsekwenza tal- eh, ta' Sirja u Irak jista' jwassal għal eh, retaljazzjoni fl-Europa u fl-interessi Ewropej anki barra mill-Europa ġa rajna l-ewwel eh, retaljazzjoni minnaħa tal atlit fil-Niġerja u għanna anki istqarriet mill-organizzazzjoni li huma għandhom intenzjoni jagħmlu retaljazzjoni. Umbagħad illi il-tini e, e, punt huwa illi jista' jkollhom iktar minn dawn il-ġellida baranin mill-Europa. U hemm ħafna e, qed jaħdmu qed jiġġieldu diġà fis-Sirja u fl-Irak u dana jista' jkollu anki konsekwenza oħra illi jekk aħna ma nkunux attenti kif aħna nesprimu l-anijiet tagħna jista iwassal għal radikalizzazzjoni fil-oppozizjoni. Nistaw naraw li kunem sottostat eh, li għat maħħom nistaw naraw anki eh, parti mill-oppozizjoni li jiġu mal-gruppi iktar estremisti eh, u jistaw anki eh, joħolqu danni kollaterali u it-tini punt jekk aħna ma nitkellmux ċar biżejjed u eh, fil-antana biex inneħu l-Assad. Tini fattur huwa eh, il-bidla possibli fil-pajzaċ eh, ta' terrorizmu. Aħna mannix kompetizzjoni bejn zoċ ISIL u Al-Qaeda u al zawiri u fil- ġihadizmu internazjonali. Aħna ġirajna illi hemm xi franchises illi huma eh, eh, illi huma leali għal ISIL u jitilqu lil keda u qed naraw illi fis-soldati tal-kalifat fil-Niġerja, fil-Filippina, TTP fil-Pakistan u anki eh, fenomenu ta' copycat fenna Boko Haram u Eh, eh, li jiproklamaw ruħom bħala Emirati jew Kalifat fin niġerja ta', ta Tramuntana. Fis Sirja, intkom rajtu fil-aħbarijiet li hemm eh, sot subset ta' al-Qeda eh, li jseħu l-grupp Provasam li fih ġellida minn Afganistan u l-Pakistan b'ħafna esperjenza U dawn kolla edin jahdmu ma' esperti eh, ta' esplosivi li jiġu mill-Jemen u u, jireferu għal dak li għajdulu eh, clean skin li aħna forsi ma ġobniex il-terminu Eh, huma jippruvaw jiġu fuq l-aeroplani u jesploduhom eh, fid-dinja eh, tal-punent. Umbat il-multiplikazzjoni ta' stati li fallu f'dawn f'dawn il-ġranet, f'dawn il-żminijiet, u dana per eżempju u għed minn dawn l-istati u għal-Libja U matem fatturi oħrajn illi ta' min niddiskutu iktar fuqhom, eh, ċoħe id-djufija ta' sikurezza minnaħa tal-pajizi arbin illi eh, daħlu fil- eh, Arab Stream u ħafna minn ħafna raġunijiet dawn ħattew l-apparatus ta' sikurezza tagħhom, però ma bnewx alternativa għad-drittijiet eh, tal-bniedem eh, bħala servizz ta' sikurezza. U din hija sfida għalina. Umbat, iktar, dejjem iktar tensjoni bejn is-sunni u xija illi jew hija gwerra fl-Islam jew hija konsegwenza ta' kompetizzjoni dejjem iktar eh, bejn l-Iran u l-Arabja Sawdita. F'dan il-kontest aħna xamilna f'dawn l-aħħar sentejn. Kien hemm ħafna xogħol internament u esternament u nista' nitkellem fuq dan issa malajr. Fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea mal-Istati Membri 28 Stati Membri u fil-kuntest ta' disa Stati Membri li huma l-iktar eh, eh, li għandhom iktar problemi bil-fenomenu tal-ġellida baranin u il-Kunsill Ewropew reċentement ukoll talab biex inżidu eh, il-ħidma u biex natu iktar momentum fil-laqat reċenti li kienem eh, fi New York fil-Konsil ta' Sigurta tal-ġnus Mauda u meta kienem żewġ rizoluzzjonijiet 21-70 eh, u 21-78. Iktar minn sena ilu f'Mejju tal-2013 il-Kunsill tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni adotta strateġija biex jitkellem fuq il-problema tal-ġellida barranin. 22 miżura proposti minn ħatijaj, mill-Kummissjoni u mill-IAS eh, fuq eh, il-ħames assi eh, prinċipali. L-għonet biex nifmu il-fenomenu aħjar, il-profil ta' dawk nis li morru f'Sirja u fl-Irak, il-motivazzjoni u l-modus operandi. It-tini wieħed u li namlu kull ma nistaw biex inwaqfu l-dawn in-nies milli jitilqu mill-Ewropa u jmorru eh, fi dawn l-organizzazzjoni terroristiċi fis sirja fl-Iraq. It-tielet huwa li naraw il-vjaġġi sospettużi meta huma jirnexxielhom minkejja kollox jaħarbu u il- eh, eh, E, e, raba punt li x'namlu b'dawk li ritornaw li għattaw ftit żmien hemmhekk u jerġgħu lura, u mbagħad kif nistgħu nimmobilizzaw e, risposta. Mux ta' nidħol fid-dettalji, nista' nsemmi xieħut mill-miżuri li ħadna f'din l-aħħar sena u nofs. Fuq l-ewwel punt biex nwaqfu l-Ewropej zaza mill-li jinaqdu maġiħadi fl-Iraq forsi waħda mill-iktar azzjonijiet diffiċli għax wieħed irid jifem il-proċess ta' radikalizzazzjoni. Ir-raġuni li għalija e, e, n-nies iħossu li jridu jmorru fis-Sirja u fl-Iraq u li niżviluppaw anki risposta. Il-Kummissjoni xi sena ilu waqfet grupp eh, eh, espert ta' esperti, il-netwerk ta' radikalizzazzjoni li huma practitioners u ħadmu ħafna u ippruvaw jidentifikaw l-aħjar prassi u ipprovajna aħna nipromovuhom dawn il-prassi fl-istati membri Eh, naturalment dan kollu eh, ħidma fuq livell lokali, eh, taħriġ tal-frontliners, tal-ħaddima soċjali, għallima, uffiċjali tal-pulizija, staff tal ħabsiet biex jaraw, jifmu mill-iktar kmini possibli sinjali ta' radikalizzazzjoni. Illi natu risposta ta' non-security fuq livell normali, nżidu programmi intejbu il-komunikazzjoni strategi. Belġika u din nitkellmu fuq aktar tard u e, nieħdu sem fil-pjattaforma tal-internet, għax forsi din hija l-ewwel gwerra ta' Twitter. U rridu anki nidħlu mal-kumpaniji kbar, mhux biss biex inneħħu mill-internet iktar malajru, iktar effettivament il-kontenut illegali, ma anki biex niżviluppaw e, e, fil-internet e, kontronarrativa u kontro messaġġi It-tieni e, e, punt huwa e, ħaġa li diskutejna ħafna fuq dawn il-kumitati kif nistgħu aħna naraw narfu minn kmini dawn il-vjaġġi sospettużi. M'għandix ċifri imma xi ftit xurilu, irnexxina naraw xi 60% ta' dawn il-ħaddi, dawn il da baranin, dawn li jisiru ġeli da baranin. Sempliċement Eh, eh, billi jaraw eh, u dana ħafna anki grazzi għal Facebook ħafna minnhom huma narċizistiċi u jħobbu jpoġġu ritratti tagħhom fuq il-internet għal daqstant is-60 għal daqstant x'nistgħu nagħmlu għal-jom dawn illi kxifnijom. Ix-xogħol tal-intelligence u tal-polizija eh, nifmu li dawn għandhom l-intenzjoni jitilqu eh, u nistgħu nimmobilizzaw eh, istrumenti eżistenti bħal l-SIS, il-kontrolli fil-frontieri esterni, l-Europol u l-Interpol. Meta aħna mbagħad ma nafux meta s-servizzi ma jkunux jistaw jiskopru dawn l-intenzjonijiet, mod ieħor biex wieħed jiskopri dawn il-vjaġġi u anki kontroversjali hawnhekk li użaw il-PNR eh, eh, billi naċċedu anki għal informazzjoni tal- Eh, passeġeri. U din hija waħda mill kwistjonijiet li l-Kunsill kien attiv ħafna fuq u anki mal-Kummissjoni biex inkunu nistgħu nottimizzaw dawn l-istrumenti u mekkaniżmi differenti. Fuq l-SIS, il-Kummissjoni bħalissa qiegħda eh, taħdem biex tiżviluppa eh, sistema mal-Istati membri biex inkunu nistgħu intejbu kif il-SIS isir l-input tagħha. Jiġifieri il-polizija u s-servizzi użaw il-potenzjal tal-SIS l-SIS biex jinkludu l-informazzjoni neċessarja biex met il, meta n-nies kontrollati jew fil-frontieri esterni jew fil zona Schengen eh, eh, eh, fuq il-SIS ikun miktub li huma marbutin ma' Sirja jew l-Iraq Dina ewa e, sanna diskussjoni anki li kena f'Ottubru e, kif nistaw e, intejbu l-kontroll fuq il-frontieri esterni u tlamna l kummissjoni naraw kif nistaw aħna neddefinixxu indikaturi komuni nistaw noħolġu isu manwal ta' Schengen biex dawn il-verifiki jisiru fuq il-frontieri kollha esterni b'mod iktar armonizzat u nistaw niverifikaw jekk dawn il-persumi mhumiex riċerkati mill-pulizija jekk huma fil-sistema. Eh, u l-ministri deċidew li namlu verifika sistematika tal-dokument ta' vjaġġ, eh, eh, verifika elettronika. Ħafna drabi dawn il-verifiki ikunu viżivi. Il-gwardjan ta' frontiera jħares eh, eh, eh, lej il-dokumenti biex jara, però ma jamilx swipe tad-dokument. U l-iktar ħaġa interessanti hija il-database tal-Interpol tal-dokumenti misruqin fejn wieħed ikun jista' jifhem hekk dak il-passaport u ix fals, ekkux passaport li ġi misruq. Ma jindux jwasal għal queues twal fl-aeroporti għax aħna kollha kemm aħna għandna passaporti elettroniċi għal daqstant biżejjed jagħmel swiping tad-dokument biex jara kux falsifikat jew le. Eh, meta niġu eh, għal ħabsin eh, l-aħjar niprofaw namlu skambju tal-aħjar prassi il il bżon ikolna Eh, eh, bazi legali, il-rizoluzjoni tal-ġnus Mauda 2178 eh, eh, tajt illi il-nis li tikollhom biżejjed flus fuqhom biex imorrum fil-pajjiż barrani u ikunu jistaw eh, jgħixu emmek. Ija sfida għax il-bżonn tal-evidenza taġbir tal-evidenza hija diffiċli għax aħna maħniex prezenti fis-Sirja u fl-Iraq kif konna fil-Afganistan u fl-ewwel gwerra tal-Iraq għal daqstant huwa diffiċli l-wieħed jiġbor tkabbar l-evidenza, għal daqstant l-Istati membri qed jirriflettu fuq modi alternativi kif huma jistaw ikollhom mod iktar faċli biex ikopru dan il-fenomenu. U dana nista niżviluppa fuq iktar tard. L-iktar wieħed li oġobni lili huwa l-approċċ eh, ġdid li adottaw fi Franza illi jipermetti l-Ministeri tal- Eh, tal-affarijiet interni li jiprojbixxu li persuna titlaq minn pajis jekk ikun hemm biżejjed evidenza eh, eh, awtorizzat mill-imħalfin u li jirtirawlu l-passaport. Għaliex qed ngħidu da? Għaliex m'hemmx għalfejn ikun hemm prova illi xi ħadd kien qed jiġġieled fl-imkien ma' organizzazzjoni terroristika li huwa diffiċli imma imma e, e, li jitlaq mill-pajis meta propju kollu proibizjoni biex e, impediment ta' partenza. Mux se nidħol fil-dettal tal-aspetti esterni, eh, però nishtaq najt li l-Konsil tal-Affarijiet Barranin reċentement adotta strateġija fuq l-aspett estern ta' dan il-fenomenu tal-ġellida baranin illi jitlob illi il-Komissjoni u l-IAS jati ħafna appoċ għal lejn il pajizi ta' oriġini mux biss l europa manki per eżempju l-Balkani tal-Punent, l-Afrika tal-Tramuntana. tal tramuntana Eh, fejn hemm eluf u mhux mijiet, eh, meta wieħed iħares lejn Tunizija pereżempju diġà għandhom 3000 ċittadin li qegħdin fis-Sirja u waqfu eh, diġà ħafna minnhom milli jitilqu u anki fil-pajjiżi madwar is-Sirja u fl-Irak u anki pajjiżi tal-Golf biex nejnu lil dawn il pajjiżi biex jiżviluppaw ma risposta tagħhom u jipromovu proġett biex itejbu il-ġestjoni tal-frontieri, sikurezza tal-avjazzjoni eh, u politika ta' sikurezza. Però da il-problema tal-ġelida barranin huwa kif insistaw niġildu kontra l-ISIL u il-kollegi mill-EAS qed jippruvaw jiddefinixxu viżjoni politika għal Sirja u għal Iraq biex nkunu nistgħu nintegraw eh, l-strikes militari billi jkun hemm anki appoġġ ehm, eh, fil-pajjiż stess. Hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu biex nappoġġaw il-gvern ġdid fl-Iraq li huwa iktar inklużiv milli modi, però irid jiżviluppa eh, politika inklużiva malajr biex ikun jista' jaqsam il-koalizjoni antika li kienet qed appoġġa ġihadisti fl-Irak. U mhux biss ġihadisti fl-Irak imma anki il-tribu sunni illi huma fil-fatt aljenati mill-politika tal-gvern preċedenti kif ukoll eh, anki ġelida mill eh, Saddam Hussein. Eh, eh, eh, fi Sirja irridu naħdmu nikopraw ħafna ma' Turkija, li huwa pajjiż ta' transitu għal dawn il-ġelida baranin, irridu nikoperaw mal-pajjiżi tal-Golf għax hemm għal ħafna żmien għax il-flus u l-appoġġ ideoloġiku kien ġej minn dawn il-pajjiżi u anki minn Russja. Għal daqstant huwa impenn politiku, impenn finanzjarju biex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 żviluppa e, ħafna enerġija u kreatività biex e, e, biex jitratta din il-problema tal-ġelida baranin u rridu nagħmlu iktar anki biex neġildu kontra din l-organizzazzjoni. Grazzi u skużani tal dom da' sekret kell. Etturini karatru ġdijt li għandek toħroċ għal kariga politika x'aħnek namlu bħala politiċi. Tlaqtek tlabtek tiqa f'ħames minuti ilu u bajta d-dej jisu xej mu xej, jek jamlu l-kollegi tijaj, imma sempliciment xtaqt najdlek. Rittek tiqa f'qabel għax ritt xi tip ta' skambju mal-membri, għaliex issa għanna 16 membru li jixtiequ jitkellmu, ma rridx li kulħadd jitkellem għaliex nafu li intom esperti fil-qasam u inti ħaj terċivi ħafna mistoqsijiet nixtieqek twieġeb il-mistoqsijiet imbagħad għax għandna sitwazzjoni dinamika, speċjalment tal-ġallida barranin u anki l-PNR. Semmejta fil-diskors tiegħek u kont qed noqgħod b'sebgħinejn. Rittek twieġeb għal mistoqsijiet, jekk jkollna 16 mistoqsija, il-ħin ħaj jispiċċanna, se jkollna ħin biżejjed ta' tweġibiet. Nafu li Rob huwa xaħat li diġa Rob Wainwright huwa diġa direttur ta' Europol huwa mhux persuna ġdida dan id debattitu tkellem besta drabi nistiq u jitkellem għal xi 5 sa 10 minuti u 11 minuta żommu mal-ħin għalli konna kontributi minn membri l-aktar li għandhom esperjenza mbagħad nastu għal twiġibiet. kulħadd jimxi so dumu kemm tridu tkellmu mbagħad wara imma xtaqt li jkun hemm ħin l-mistoqsijiet u tweġibiet. Għaliex inkella kieku kulħadd jibqa' su u xejn xej xejn jispiċċanna l-ħin u ma jkunniex ħin bizzejiet ta' tweġibiet. Mhux mir-Renju Unit Britanniku mu minn Wales, ġifiri jaf jagħmel din id-distinzjoni, Rob, jekk jogħġbok għamel il-preżentazzjoni tiegħek u tkellem daqsxejn anke fuq il-PNR u affarijiet li l-kollegu interessati fihom. Grazzi jek qed nifmek sew għandek 10 minuti fil-lingwa ta' Wales. U xek. Li jfisser 20 minuta xil-lingwa ta' Wales, lingwa li fiha ħafna klim biex biex tasal għal sugu. Tajjeb. Nsellim lek, President, anke l-membri eletti tal-Parlament Ewropew il-ġdid, xtaqt namplifika xi punti li qajjem ġill kena pożizzjoni ta' informazzjoni privileġġata fl-Europol biex nkun nistgħu nagħmlu monitoraġġ ta' teddida, nipproduċu rapport annwali li għandkom qudiemkom il-President diġà referalih u dan juri numru ta' xejrit interessanti fix-xena terroristika. Is-sena li għaddiet kien hemm nuqqas fiċ-ċifra annwali ta' attakki terroristiċi fl-Ewropa u għalhekk importanti li nżommu stampa ġenerali hawnhekk. Ma fiħdan din xejra ta' tnaqqis globali, dan huwa dovut l-aktar għal terrorizmu separatista li qed ikun problema anqas jew problema iżar fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, ġil kienet jamplifika dan il-punt, imma sa dan it-tant hemm sinjali li jinkwetawna li hemm teddidiet assoċjat għal dak il-terrorizmu hekk imsejjaħ ispirat mir-reliġjon u għalhekk għandna l-qajda l-Istat Iżlamiku, it-teddidiet li qed jiżdiedu anki fuq l-allima unik fi Brussell, l-attakki fil-Kanada u anki numru ta' rapporti li qed naraw fil-Europol li aħna jindikawna li hemm attività terroristika dejjem tiżdied, in proporzjon dejjem jiżdied tan-numru ta' arresti li jġraw s-sena li għaddiet propju f'dan il-qasam. Il-tema hija waħda dominanti dik tal-ġellieda barranin. L-iskala hija ta' hija differenti u dan ifisser li tadida li qed nifaċċaw bħalissa hija l-iktar waħda kbira u l-iktar waħda serja li kellna f'dawn l-aħħar xar snin minħabba l-iskala tan-nies involuti rib l-elufijiet l il-natura radikalizzata ħafna fiż-żona ta' konflitt ta' skala differenti meta mqabbel ma' żoni ta' konflitt oħrajn, is-saħħa tal-IS, il-mod kif jappella n-nies, il-mod kif jagħmel reklutaġġ tan nies anke fuq l-internet, importanti nirrikonixxu li uħud mill-attivitajiet terroristiċi huma assoċjati mhux biss ma' dawk li jivvjaġġaw fil-Sirja, imma l-attakk reċenti fil-Kanada kien xi ħadd li ġim nebbaħ minn dan imma qatt ma mar fil-post. U għalhekk hija problema qusa fis-soċjetà minn dak li naħsbu u hemm ukoll riżonanza li qed tkompli tikber fuq l-internet bħala parti li rridu nqisu meta niġġieldu din il-problema. U din hija parti importanti ta' dimensjoni fuq xi qed nitkellmu llum, għaliex dan ifisser li qatt iktar minn qatt qabel dan qed ixekkel il-libertajiet li għandna hawnhekk fl-Ewropa fid-dinja tal-punent. U din it-teddida rridu nilqgħu għaliha teddida tal-internet, l-użu ta' social media u anki l-xkil fuq il-libertà tal moviment jew l-libertà tal-vjaġġar. Għanna luf ta' nis jċaqalqu b'mod ħieles fil-żona Schengen speċjalment u fisser li dawk li nforzaw il-liġi diffiċli jagħmlu rintraċċar. Ġifri jek tiġbor dawn l-affarijiet kollha flimkien ifisser li għandna sfida serja u diffiċli ħafna li tnaffaċċaw. It-tweġiba tkun fuq il-livelli kollha, mhux se noqgħod intenni l-punti li qajjem ġil u oħrajn li forsi ħajamlu ktar tard, imma mill-perspettiva ta' forzar tal-liġi ħnisħaq fuq tlieta. L-ewwel, f'dak li għandu x'jaqsam il ġlieda kontra l problema online rridu iktar kollaborazzjoni bejn setturi pubbliċi u privati. Bekk rridu iktar ftejni ta' kooperazzjoni mal kumpaniji tal-ICT anke biex nkun nistgħu niġġieldu l-fenomenu ta' kif qed jintuża social media. Anki l-ambjent ta' wara l-avvenimenti li ġraw minn kas ta' Snowden, il-pożizzjoni standard hija li ma dak li kuma tantx jaħdem mill-qrib mal-gvernijiet u hemm interessi potenzjali li qed jimxu l-kontra, kontra dan il-kurrent. Hemm pjanijiet ta' Google u Apple u oħrajn li jkun hemm tamir ta' encryption li kunu standard anki li kunem bżon ta' mandat biex dak li kun li kunet jinforza l-liġi kun jista' jidħol għal din tip ta' informazzjoni. Dan mhux imħeġġeġ fi żmien l-iktar li għandna bżonnu u għandna bżonn ta' kooperazzjoni pubblika u privata u naħseb li hemm sfida lejna l-koll biex nippruvaw nindirizzaw mill-ġdid din il-problema. Hekk kwistjoni tal-aġenda diġitali xi ħaġa li nħan nitkellem fuqha F'dan il-komitat il ġimma d-dieħla peress li jiena mistieden biex nitkellem fuq kwistjonijiet ċibernetiċi. Nistieħab ma' dawk li tkellmu u appellaw għal leġiżlazzjoni tal-PNR proporzjonata. Bekk tkun tista' nindirizzaw il-problema kif il-libertà tal-moviment fl-Ewropa tiġi sfruttata mit-terroristi f'dan il-qasam. Iżda fuq l-aspett leġislattiv il-punt li nixtieq nagħmel huwa dan L-istampa leġislattiva hija waħda lesta diġà. Dan il-Parlament u istituzzjonijiet Ewropej oħrajn ħadmu sfiq f'dawn l-aħħar 10 snin biex bekk ipoġġu fuq livell statutorju anke dawn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi biex ikun hemm miżuri d-opposta anki tinkludi timijiet konġunti ta' investigazzjoni, finanzjament kontra terrorizmu, regolamentazzjoni fuq kooperazzjoni tal-pulizija u tal-imħalfin bħal Eurojust u Europol kwistjoni reali taqa' fuq spallejn l-awtoritajiet nazzjonali biex jużaw bisħiħ dawn il-miżuri leġislattivi biex bekk niżguraw li jista' jkollna tweġiba aktar b'saħħita kontra dawn it-teddidiet u teddidiet oħrajn. Hemm sinjali li tuna tama f'dawn l-aħħar f'dan ir-rigward is-sena li għaddiet kien hemm żieda sinifikanti kif il-finanzjamenti ritraċċati mill-programm apposta qed jiġi ritraċċat Għall-2014 iktar minn 300 leads tal-intelligence waslu biex ikun hemm talba mill naħa tal-Istati membri li jkun hemm programmi ta' interrogazzjoni mill-kanali tal-Istati Uniti, ġifri 10 darbi aktar mis sena ta' qabel. Nisħaq fuq zida tal-involviment mal-Europol fiċara li jemma mhux fuq livell li jimxi fit mal-skala tal-problema li t-nafacċaw. Għanna kapaċitajiet uniċi li għanda l-Europol biex tipprovdi xi servizzi lill-awtoritajiet nazzjonali f'dan ir-rigward. Stabilejna wkoll proġett dedikat f'dan qasam li jissejjaħ Focal Point Travelers li tiġbor fl-imkien il-kapacità ta' skambju ta' informazzjoni f'ambjent sigur bejn l-awtoritajiet kollha tal-istati membri biex bekk ikonna stampa Ewropea ta' numru ta' nis suspettati u naf li notajt li memx numru definit għax għanna maġmajnix istampa ġenerali fuq livell Ewropew. Bekk konna data għall-identifikazzjoni ta' dawk li huma l-iktar dida terroristika potenzjali u perikolużi fost dawk il-ħafna nies li jmorru hemm għal-anijiet innoċenti. Għanna kapaċitajiet ta' koordinazzjoni tal-Europol biex bekk ikonna operazzjoni transkonfenali ta' suċċess. Għalhekk qegħdin fil-proċess li nistabilixxu arranġament ta' tip ad hoc task force biex ikonna tweġiba f'dan il-qasam imma fidejn l-istati membri biex jagħmlu użu sħiħ ta' servizzi tagħna u tal-kapaċitajiet leġislattivi oħra li hemm fis-seħħ. Seba' minuti u 50 sekonda, President. Niqafaw. Um, Grazzi ħafna, Rob. Ix-xogħol tiegħek huwa propju tal-qasam importanti ħafna ħajkun hemm ħafna mistoqsijiet rivolti lejk u għalhekk importanti li smajmna minn għandek. Issa, is-Sinjura Konisk, President tal-Eurojust, jekk jogħġbok. Grazzi, President. Jiena Belġana nitkellem min-naħa tal-Fjammink u għalhekk mdorrija nitkellem f'limiti ta' 10 minuti u ħanżomm il-ħin nittama. Sinjuri, membri distinti tal-Kumitat Libe, Sodisfatta nista' nkun hawn magħkom u naqsam magħkom xi riflessjonijiet li kellna bħala monitoraġġ tal-Eurojust mhux mill-bieraħ imma f'dawn l-aħħar xar snin fil-fatt. It-teddida terroristika hija reali, speċjalment brabta mal-ġellida barranin, hija ta' xejra dejjem tiżdied, element ġdid, hija problema li għandna naqsmu konġuntament u nindirizzaw nsibu tarfa fl-imkien. U għalek ħan nappella għal ħsib komuni u approċ komuni. Kif qarrob ta' bilħaq fil-diskors tiegħu hemm ħafna xogħol leġislattiv b'saħħtu sot li sar beda wara l-attakki ta' 11 ta' Settembru fejn kien hemm id-deċiżjoni tal-2002 u mbagħad ridna li l-Unjoni Ewropea jkollha viżjoni komuni fuq is-sem kontra l-organizzazzjoni terroristiċi. Imbagħad fl-2004 meta kien hemm l-attakki bil-bombi f'Mandrid, u mbagħad fl-2009 fl-attakki fl-underground fil londra bdejna naħdmu it fit fuq livell ta' ġudikatura u anki wara bħala segwitu għal koordinazzjoni u l-kooperazzjoni fil-ġdida kontra ir-reati terroristiċi. Fl-2005 kien hemm deċiżjoni tal-Kunsill li tistipola li m'hemm bżonn ta' prosekuturi kontra il-terrorizmu, kien hemm netwerk li tħares lejn il-ġurisprudenza biex bekk l-aqwa prassi biss tkun intużata u l-aqwa tal-imiet jiġu maqsuma bejn kulħadd. Mill-2006 Eurojust qed tiġbor flimkien madwar il-mejda 28 prosekuturi fuq livell nazzjonali u dan ifisser mitqlu deb bħala informazzjoni, mitqlu deb ta' idejat u riflessjonijiet. U jekk it-tisat kienet benefika mill-kontributi ġudizzjari kienu dawk mix-xogħol ta' 28 prosekuturi jew korrispondenti nazzjonali. Mill-2008 l awn qed nippermettu l awtoritajiet tal-ġudikatura tal-pulizija jindirizzaw xi ħaġa li ma nistajniex nindirizzaw fis-snin ta' qabel bħat taħriġ il-prokurar eh, tal-operazzjonijiet u anki l-akwist pubbliku ġenerali. Fl-2008 l-awtoritajiet tal-ġudikatura u tal-pulizija jagħmlu użu tajjeb ta' dawn il-qodo ġodda ta' kontra reati terroristiċi. X'namlu llum jekk dawn reati kriminali ma jeżistux? il kummissjoni rċevejna rapport fuq l-implementazzjoni ta' dawn reati kriminali fil-leġizlazzjoni nazzjonali u naraw li r huwa wieħed tajjeb. 26 membru implementaw tassow dawn il-punt innovattivi fil-leġizlazzjoni nazzjonali. Tnejn biss għadhom ma implementawhom mhux rapport tajjeb dan. U qed naraw li minn punt vista prattiku fil-prassi dawn il-reati kriminali qegħdin jiġu bħala għodot kontri jomet jintużaw fil xiliet il-qorti u anki fil-taħrikiet li kunem il-qorti. Dan ifisser li kollox miexi tajjeb, pero hemm punti ta' tħassib ukoll fuq l-attivitajiet kriminali, anke fuq l-imġiba kriminali uħut minna mhux qed wassanna biex ikun hemm possibilità sħiħa ta' investigazzjoni, prosekuzzjoni u proċessi kontra dawn in-nies suspettati. U għalhekk hemm bżonn dan it-taħriġ li mhux qed jiġi indirizzat fil-pajjiżi kollha, taħriġ passiv, indirett, riklutaġġ ta' dawk li jkunu mitla tal-qasam Jiġifieri mhux kollox wartu żgħar, hemm naqriet li jistgħu jiġu fenati. U anki r-rezoluzzjoni 21.78 tal-Kunsell ta' Sigurtà ta' Ġnus Maquda hija referenza ċara u qed jappellaw ċarotont iridu l-istati kollha ikollhom sistema ta' inkriminazzjoni li tippermetti lil kulħadd jiġielet kontra l-vjaġġar terroristiku u dan ifisser li rridu narblu daqsxejn l-affarijiet biex nirriflettu naħsbu daqsxejn, nixtarru l-affarijiet u dak il-qafas legali li għanna palissa huwa adegwat, huwa effettiv, effettiv biżejjed jew inkella għanna naħsbu dwar denominatur komuni u nimxu il-kol fl-imkien 8 feet nisbdu ħabel wieħed biex niġġieldu realtà ta' reat kriminali biex bekk l-autoritajiet ikollhom lodu disponibli f'idejhom biex jiġildu dan il-fenomenu. Rajna il-laqat ta' networks mal-tisat fejn hemm diviżjoni ġdida ta' kif nistgħu nindirizzaw il-problema u din tista' tvarja minn pajjiż għal ieħor. ċertu pajjiżi dawk li l-iktar affettwati fl-Unjoni Ewropea naraw li fuq livell nazzjonali hemm ħafna mekkaniżmi li ġew stabiliti. Approċċ multidisciplinari bejn il-pulizija fuq livell komunitarju, l-awtoritajiet amministrativi u il-programmi ta' kuxjenza dwar ir-radikalizzazzjoni fil-servizzi ta' intelligence ta' sigurtà l-autoritajiet tal-pulizija u bejnhom u l-autoritajiet ta' ġudikatura fuq livell nazzjonali u Ewropew. Dawn huma biss eżempji li jista' jkunu żviluppati aktar u huma biss taftit pajjiżi affettwati. Imma naraw li f'ċertu pajjiżi oħrajn hemm min qed jiffoka fuq iż-żgħażagħ kollha li qed jitilqu mill-pajjiż u hemm sebajnejn fuq dawn in-nies. Żgħażagħ bniet subien familji sħaħ U il-punt ewlieni huwa dan li meta bdejna naħdmu fuq dan il-fenomenu fi Eurojust konna t-netkelmu dwar bej wieħed u ieħor mit ġellieda barranin. Is-sena li għaddiet konna t-netkelmu dwar 700 minn dawn il-ġelida barranin u dawk li jirġaw jirritornaw minn dawn il-pajizi u din is-sena qed nitkellmu iktar minn 2000 ruħ. Il-problema bekk qed tiġma qed tinżdied imma għadna ma rajniex fil-każijiet tal-qorti u każijiet in ġenerali li l-affarijiet qed jimxu bl-istess ħeffa li qed naraw huma li hemm ċertu pajjiżi li jagħmlu interviews lil daw kollha li jkunu ritornaw minn dawn il-pajjiżi, oħrajn iżammuhom u oħrajn ikollhom klassifikazzjoni tagħhom dawk li jiġu lura minn dawn il-pajjiżi ehm, konċernati, dawk li kienu involuti fil-reklutaċ, taħriġ, anki li għandhom intenzjonijiet terroristiċi u ħajorganizzaw attakk terroristiku. Ġifiri hemm saffi differenti ta' dawn in-nies li qed jiġu indirizzati minn pajjiżi differenti modi differenti. Immem sfidi oħrajn għall-operat tal-ġudikatura fuq livelli differenti u l-aħħar iżda mhux l-inqas Hemm referenza wkoll għal ġbir tal-evidenza u l-ammissibilità tal-evidenza elettronika qed nużaw użu tal-massa tal-internet, WhatsApp, um, Skype, il-social media, il-mezzi kollha jintużaw eh, u għalek mux faċli li wieħed jiġbor l-evidenza biex ikun hemm evidenza ammissibbli b'konformità sħiħa mal-istat ta' dritt. U għalhekk naħseb li flimkien Europol, Eurojust u l-awtoritajiet tal-ġudikatura aħna l-assisa ta' stat ta' dritt. U aħna rridu tas-sow niżguraw li l-evidenza tinġabar ta' sħiħa mal-stat ta' dritt. Sfida oħra li għanna hija l-investigazzjonijiet finanzjari. Ġil refera għal din il-problema anki għal taħita ostaġġi, estorsjonijiet, ran dak li ma kienx eżistenti bħala rabta minn min jorganizza reat kriminali u l-attività terroristika, inkluż ukoll l-attività tal-ġellida barranin. Fl-aħħar, dak li nishtiqu nistabilixxu f'Eurojust huwa netwerk irfinat bil-autoritajiet importanti esterni minn Turkija, per eżempju l-Balkani tal-Ponent, it-Tramuntana tal-Afrika u għalhekk stidinnihom il-koll biex jiġu għallaqa strateġika tagħna kontra terrorizmu biex niddibattu fuq il-ħtieġa li nżidu l-inizjattiva leġislattiva li nżidu l-politika kontra terrorizmu. Fl-aħħar nixtieq ngħid illi qed nirfinaw rapport li qed jindirizza dawn il-punti kollha ħtiġijiet leġislattivi, ħtiġijiet għal politika kriminali komuni u din ħatiġi preżentata lill Kunsil tal-Ministri fil-bidu ta' Diċembru din is-sena. Fl-aħħar Nixtieq nitkellem fuq l-importanza tal-ħtieġa għal ġlida komuni kontra dan il-fenomenu. Dak li rridu nivotaw huwa ġlida frammentata fej kulħadd fendi għar-rasu, rridu konna sigurtà sħiħa, rridu niġġieldu flimkien kontra din il-marda dan il-fenomenu li tista' tqabluk mal-kanċer. Jekk ma tiġġilduhx fil-ħin forsi kun tartwis wisq wara. U għalhekk nistaqsukom wara l-attakki fi Brussell fl-24 ta' Mejju, wara li rajna Antwerp kien hemm każ emblematiku fejn 45 ruħ ta' netwerk struttura ta' reklutaġġ li ġew maqbuda li nieħdu dan is-sinjal u nieħdu nibatuh lil ġnus maquda. Dak li għandna huwa forsi tajjeb, pass il qoddim imma mhux biżejjed forsi. Dak kollox grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna sal-aħħar tliet kellima nixtieq nitlobhom sabiex kemm jista' jkun jippruvaw ma jitkellmux aktar minn 10 minuti għax għandna verament lista twila ħafna ta' MPs li jixtiequ jitkellmu u jiena nixtieq li intom tagħtu it-tweġbiet tagħkom, jiġifieri iva ħadd tweġbuhom. Għalhekk il-kellima li miss huwa id-direttur tal-Servizz eh, tal-Azzjoni Esterna. Grazzi ħafna Sur President u Iva fil-fatt huwa pjaċir u unura li li qed nipparteċipa għal dan l-avveniment fisem li EAS. Dan li xaħna nħossu li huwa fil-fatt importanti li nindirizzaw l-aspett estern tal-perspettiva ġenerali tal-kontraterrorizmu kif ukoll il-fenomenu tal-ġellida barranin u id-dimensjoni esterna tal-ħidma tagħna ta' kontraterrorizmu ħafna drabi eh, hija eh, eh, tiħu inqas importanza meta mqabbel ma' konsiderazzjonijiet oħra fil-waqt li l-aspetti ta' sigurtà minn barra huma marbuta bejnietom, partikolarment fi kwistjoni ta' trikka bħal ġelli da' baranin, aħna konxi tal-fatt li situazzjoni ta' konflitt fis-Sirja u fl-Iraq edin ikompli jiddominaw il-titoli tal-gazzetti u jina xorta e, Għajzil isar nexila tikseb ċertu appoċ minn e, ħafna eh, gruppi l wieħed huwa il-militanti Answer fl-Eġittu anka sa nhar it-tlieta li għadda. Iżda għalkemm dawn l-iżviluppi drammatiċi għandhom bżonn l-attenzjoni sħiħa tagħna kif ukoll jitolbu li nagħtu tweġiba urġenti, xorta waħda Għajzil m'għandux ikun it-ħassib tagħna biss Ġil diġa għal ħafna minna imħazbin dwar ġibata l nusa u gruppi eh, oħra li mumiex neċessarjament affiljati formali tal-għajda. Rapport intern tal-ġus ma'uda li suppost ħajġu publikat dal-waqt, formalment, għalix diġa fil-fat deru biċċiet minnu fil-istampa, emmek ġi indikat li numru ta' ċittadini Ewropej li qegħdin jilaqdu mal-ISIL fis-Sirja u fl-Iraq huma ħafna ikbar minn numri kumulattivi tal- E, ġellida barranin bejn l-2000 u bejn l-1990 u l-2010 u żieda hija esponenzjali. U r-rapport iswed jissuġġerixxi li l-għajda e, waslet għal splużjoni ta' entużjażmu ġihadist anka għal organizzazzjonijiet żan u zaru l appoġġu għal aktar għall ISIL. U għalhekk barranin qegħdin imorru l-Iraq u Sirja Eh, fuq skala li qatt ma rajna bħala 15.000 eh, persuna minn 80 pajis li marru fis sirja u fl-Iraq biex iġildu fl-imkien eh, fl-ISIL u gruppi estremisti simili. Huma ilhom joperaw tajjeb fl-imkien anka jekk huma ġejjin minn sfondittant tant differenti 3000 jew iktar minnhom huma ċittadini tal-Unjoni tal Ewropea bħalma semmew kellima ta' qabli. U aħna verament imħasba dwar ir-riskju ta' kontaġun reġjonali ta' dan il-fenomenu għaliex pajjiżi oħra fir-reġjun potenzjalment jistaw ikunu eh, vulnerabli għal effett spillover għawek. U it-tedida hija ħafna usa, ħafna iżjed serja. Aħna nafu li l al u il-franchises differenti tagħha huma għadhom hemm għadhom effettivi ħafna. Aħna rajna l-attakki kollha li saru fis-Somalja, fil-Yemen, fil-Pakistan, fil-Niġerja, kien hemm il-ħtif, il-stupri, il-żwieġ ġiela fil-Bokahar fil-Niġerja, kien hemm il-qtil tal-pazjenti fil-sptar militari fejkap, kap, kien hemm l-eżekuzzjoni tal eh, ħaddiema fil-Pakistan li kienu qegħdin jaħdu fuq it-tilqima tal-polio. Ġifieri Eh, ISIL u eh, Sirja u l-Iraq, ISIL ġviri, edha fil-fuq il-qċata tal-istatana kienem attakki terroristiċi f'design pajis, kienem aktar minn 10.000 attak fl-2013, aktar minn 18.000 maqtula u ħafna ħafna midruba. Ma rridux ninsew ukoll li il-maġġoranza tal-vittmi kollha tat-terrorizmu minn xi hemm kalkolazzjonijiet li jgħidu eh, aktar minn 90% huma fil-fatt Musulmani. Issa, xultana huwa li niddefinixxu rispons konkret, sostenibli u strateġiku li jista' jkun appoġġat mill-istrateġija ta' kontraterrorizmu tal-Unjoni Ewropea u l-għajnuna mill-Istat e, u l-mira sabiex niġġieldu il-terrorizmu fuq livell globali billi li fl-istess waqt inħarsu id-drittijiet tal-bniedem e, permettu li ċittadini tagħna jgħixu f'żona ta' sigurtà u ġustizzja. Il-ħidma ta' kontra il-terrorizmu tista' taqa' taħt tlet titli ewlenin l-ewwel l-approċċ internazzjonali u l-involviment politiku, mbagħad il-bini tal-kapaċità biex nindirizzaw t teddida u t-tilet hija r-rwol ta' tmexxija tal-Unjoni Ewropea. Fl-approċċ internazzjonali intom kontu diġa stidintuna biex natukom briefing fil-16 ta' ottubru eh, fil-sessjoni ta' għafet ma' Libe Jean-Paul Dabord juwa il-assistent segretarju ġenerali tal-ġus Uda u direttur eżekuttiv ta' Cited. U moċar ċar ħafna speċifika li fil-opinjoni tal-ġus Uda il-ġellida barranin għandhom bżonn approċċ globali l-ewwel qabel kollox għalhekk aħna għandna ir-riżoluzzjoni 2178 u l-istati membri, il-membri tal-Unjoni Ewropea kollha isponsorizzaw flimkien din ir-riżoluzzjoni. U fil fatt aħna fl-aħħar minuta f'New York irnexxilna li konna l-President tal-Kunsill Ewropew li ipparteċipa u indirizza il-Kunsill ta' Sigurtà u iwassal il-messaġġ maqsum tagħna fuq dan. Il-kwistjonijiet li hemm bżonn nifukaw fuqhom għandhom xjaqsmu ma' ġustizzja kriminali, approċ ta' infurzar ta' liġi fuq kif nġildu terrorizmu u għalfej għanna nejnu l-pajizi li għandhom bżon sabiex huma ikun jistaw jilħu l-obligi tagħhom. Dan huwa il-kontest li fih konna edin naħdmu mal-ġnus maquda u issa ħna ħadna fidejna il-xogħol li nibdew l-inizjattivi bħala Unjoni Ewropea għall-implementazzjoni ta' r-Rizoluzzjoni 21-78 aħna saħħaħna dan il-messaġġ fil-dialogu politiku mal-ġus maquda ta' kontra-terrorizmu ta' Ottubru ta' 29 ta' Ottubru aħna flimkien mal-ġus maquda koordinajna u eh, kospitajna għek fi Brussell konferenza ta' ċentri reġjonali kollha fuq il-ġlida kontra terrorizmu sabiex inkomplu blista sħiħa ta' azzjonijiet u xogħlijiet li nistgħu nagħmlu fuq il-prevenzjoni li niġildu l-estremizmu eh, violenti il-ġilida barranin u l-bini tal-kapaċità. Issa minn barra dan aħna fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranija tal-20 ta' Ottubru adottajna l-istrateġija ta' kontraterrorizmu u l da' barranin iffukajna fuq Sirja u l-Iraq u dan huwa il-qafas tal-involviment tagħna u aħna ħankomplu nimxu l qudiem flimkien mal-kollegi tagħna fil-Kummissjoni sabiex niżviluppaw proġetti konkreti preventivi fuq is-Sirja u l-Iraq u niġġieldu kontra r-radikalizzazzjoni u aħna qegħdin nifukaw ukoll nżomm inserħu ukoll fuq l-appoġġ ta' kontraterrorizmu. E, u il-President interrompa. E, Jiskuza ruħu il-President għax waqqa il-martellu mux prova jwaqqafa. Iva, jena naf li trid tissemmi dak kollu li sar mill IAS, e jena verament nammira dak li qed isir u aħna ħan nipruvaw nalqu. jena verament inkwetata xaw madwar 19 membru tal-kamra li xu jitkelmu mux ħatajn jek tkompli tfaħħar l-azzjoni esterna iżjed, imma ħanitlob li il-kollegi l-oħra ma jitkellmux aktar minn 6 minuti, għax issa mbagħad tridu twieġbu, hemm ħafna punti li ħajsiru u tridu twieġbuhom. U jien qed ninkwieta li mhux ħarir nexxinna nikkonkludu satax il-kellim. Għalhekk jekk jekk jogħġbok ikkonkludi. Iva, bażikament jiena nixtieq nifoka fuq id-drittijiet tal-bniedem, nifhem li din hija xi ħaġa li tinsab fuq il-lista tal-prijoritajiet ta' kulħadd u dwar il-linja gwida ta' kontraterrorizmu drittijiet tal-bniedem din hija eh, lista mandatorja għal proġetti kollha tagħna kontra terrorizmu fil-pajjiżi terzi u anka fid-dialogu politiku ta' kontraterrorizmu fejn aħna il-koll ġejna involuti eh, ma' partijiet interessati ewlenin madwar id-dinja inkluż il-ġnus ma'uda eh, il kanada l australja il russja il l il russja Istati Uniti ġus maquda biex nassiguraw ruħna li l-sforzi kollha ta' implementazzjoni għandhom immexxuna fl-istess direzzjoni. Bħala l-aħħar punt tiegħi il-kooperazzjoni multilaterali tagħna bħala Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-forum ta' kontraterrorizmu fejn aħna konna qegħdin nippromovu inizjattivi ewlenin fuq il-ġlida ta' kontra il terrorizmu partikolarment il-ġrida ta' kontra l-estremizmu violenti, hemm ċentru fabodabi li huwa l-ewwel ċentru u aħna kontribuxejna aktar minn 5 miljun euro. Aħna qegħdin nipparteċipaw eh, mod attiv ukoll bħala Unjoni Ewropea fil-Komunità Globali u l-Fond ta' Reżiljenza li għandu aktar minn 2 miljun euro fl-aħħar għal dak li huwa l-istituzzjoni internazzjonali tal-Stat ta' Dritt u Ġustizzja Kriminali f'Malta aħna nħossu li nistgħu nikkontribwixxu sabiex il-pajizi kollha fir-reġun eh, ikunu eh, jistgħu jifmu eżattament x'inhu l-istat ta' drittu gvernanza tajba jiena lesta wieġeb kwalunkwe mistoqsijiet. Iva, naf li inti l-esta li twiġib mistoqsijiet ma nafx kanni xħin, ħin. Issa 21 membru li jixtiequ jitkellmu għalhekk assigurtezza tagħkom personali nixtieq nitlob l-aħħar żewġ kelliema li talbu li jitkellmu sabiex ma titkellmux akt, anzi l-aħħar żewġ kelliema issa li fadal titkellmux aktar minn ħames minuti. tomx ħat t xi ħaġa jekk iżommu ħames minuti, anzi t-gwadanjaw Għalix il-kollegi tagħna jixtiequ jinteraġixxu, jixtiequ jisaqsu l-mistoqsijiet. Jien għandi mistoqsija għal ġil pereżempju, għalhekk jiena nifhimkom naf eżatti xi tridu. Ħames minuti kull wieħed mhux aktar minn ħames minuti eh, kull wieħed. Issa il-President tal-Grupp ta' ħidma ta' terrorizmu is-sur Galzerano Issa, tinsewx li ħadd lura biex terġgħu t żjed tard jew forsi le għax forsi nixed inkoll manieri tajbin jiena, imma insomma, ħames minuti mhux aktar minn ħames minuti. Grazzi Sur President, jiena ħanieħu vantaġġ mill-ħin li tajtuni biex nispjega dawk li kienu il-prioritajiet li ispiraw il-presidenza taljana tal- ehm, TWP, Terrorism Working Party. L-ewwel punt kien ċertament it-titjib tal-kooperazzjoni operattiva bejn entitajiet li jġildu kontra terrorizmu jiena immexxi entità kontra terrorizmu f'pajjiżi u naf sew li l-kapaċità li wieħed iwieġeb għal livell ta' teddida tant olja oli jiddependi wkoll mill-kwantità u l-kwalità tal-informazzjonijiet li jirnexxinna niksbu kif ukoll tal-informazzjoni li jirnexinna nagħmlu skambju tagħhom. Għalhekk il-Presidenza Taljana għamlet sforz kbir sabiex tipprova it-tejjeb din il, dan il-fluss ta' informazzjoni partikolarment bej dinja tal-intelligence u dinja tal-law enforcement. U aħna irrakkomandajna lill istati membri kollha tal-Unjoni li jużaw strument ġifiri teams multinazzjonali li jkunu infukati esklusivament fuq il-kwistjoni tal-ġellida barranin li palma diġaħareċ ħareċ illum hija kwistjoni li hija prioritarja għal komunità tagħna. It-tieni punt, it-tieni punt kien dak li rridu insaħħu l-kooperazzjoni anka mal-pajjiżi li jinsabu fil-limiti tal-Unjoni u li kellhom problema ta' ġellieda barranin li kienet problema rilevanti ħafna qed naħseb per mod partikolari fil-Balkani tal-Punent. Il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent aħna eh, għamilna eh, tkellimna dwar l-implementazzjoni tal-kapaċitajiet ta' risposta fil-kwistjoni ta' kontraterrorizmu. Aħna eh, għamilna sforz sabiex nidħlu aktar fid-dettal u insiru nafu aktar fuq il-fenomeni individwali. Jekk naħsbu dwar il-fenomenu tal-ġillida barranin, per eżempju, naħsbu immedjatament għal dawk li eh, jiġu lura eh, biex jirġaw jidħlu fit territorju tal-Unjoni Ewropea mbagħad jistgħu jaġixxu kontrina u din ħaġa li diġà ġrat u ħaterġa' tiġri jekk ma jirnexxin nix nintervjenu fil-ħin. U E, aħna nafu x'inhuma il-fenomeni, pereżempju ta' dawk l-individwi li jaħdmu waħedhom. X'nistgħu nagħmlu biex inwaqfuhom il dawn in-nies? Ovvjament din hija problema li mhijiex rilevanti biss għal e, setat tal-pulizija jew ta' kontraterrorizmu. L-Unjoni fasle ċertu strateġiji u tweġibiet partikolarment fuq il-livell tal-tarif e, tal-fenomeni fuq xi tfisser li ikunem hemm dawn l-atturi li jmorru mis-soċjetà ċivili biex jindrizzaw dawk li huma qegħdin jaġixxu fil-frontline. Issa din hija E, problema li jiena bħala funzjonarju ta' sigurta italjana inħossa, ġifiri l-immigranti, il il-flussi migratorji li jaslu ħafna drabi biex jitlu fl-Unjoni Ewropea permezz tal-Italja u il-problema tal-interazzjoni bejn dawn iż-żewġ fenomeni, ġifiri l-immigrazzjoni u terrorizmu. Din hija xi ħaġa li studjajnija fid-dettall u aħna qegħdin ippruvaw niddefinixxu ċertu tweġibiet dik ta' l-aħjar użu tal-istrumenti li għanna għad dispożizzjoni tagħna taħt il-kooperazzjoni operattiva kollha kemmi. Iġbiri kooperazzjoni ta' informazzjoni huwa element li aħna verament konxi tiegħu fl-aħħar net li wieħed ikun jaf il-fenomenu din xi ħaġa li tgħaddi anka minn skambju ta' l-aħjar prassi u ta' il-lezzjonijiet li jiġew mitalma. Min irnexxielu jiffaċċa dawn il-problemi l-ar problemi tal-terrorizmu għandu dmir jew id-dritt skont il-perspettiva li jagħmel skambju tal-aħjar prassi tagħhom mal-pajjiżi l-oħra li għadhom jippruvaw jibnu il-kapaċitajiet tagħhom biex iġildu terrorizmu. Dan kien sforz ieħor li għamlet il-President l tagħna u jiena naħseb li eh, tkellimt eh, fil-qosor biżejjed skont ix-xewqat tal-President. Grazzi ħafna u issa fl-aħħar eh, għal ħames minuti il-Sur Soreka mill-Kummissjoni Grazzi ħafna jina xol tijaj u għazja faċi għalix ħafna meħidma tijaj li s-sir mil-Komissjoni diġa s-semmiet b'mod partikolari minn Gilles de Kirchhoff u kif ukoll kollegi oħra. Mela jina dak li xtaqt najt huwa li l-approċ li għazlet il-Komissjoni Ewropea f'din l-aħħar sena taħt l-istrateġija ta' sigurtà interna ta' qabel ħat kompli tappoġġa fil-ġerniġ fil-ġejjieni l-istrateġija tal-sigurtà interna li niġġieldu eh, terrorizmu mhux biss minn perspettiva ta' leġislattiva. Ġri hemm numru ta' miżuri iżda jista' jkun hemm miżuri amministrativi u ta' prevenzjoni wkoll dan irid involvi l-partijiet interessati kollha. U l-Komissjoni tinsab fl-aħjar pożizzjoni biex tinvolvi il-dinja akademika, is-settur ċivili u s-settur privat aħna kontenti ħafna bir-riżultat ta' dak li e, ta' ħidma tal-Radicalization Awareness Network li waslet e, li laħqet il-komunitajiet lokali u għaqdet flimkien setturi privati u pubbliċi. L-involviment mal-vittmi nixtieq insemmija għal darboħra din hija ħaġa importanti ħafna l-użu tal-internet u l-medja soċjali. Forsi intom tafu bħalma diġa issemma li aħna nidejna dialogu ma' kumpanija tal-internet u dan huwa l-ewwel pass lejn dialogu nisajjajn jgħin lil eh, operaturi tal-internet kif ukoll eh, awtoritajiet tal-forzar tal-liġi li jkun jistgħu jaqsmu l-informazzjoni u jaħdu flimkien. Issa aħna għadna kif nidejna l-finanzjar ta' proġett Eh, miljun euro għal sentej sabiex inwaqfu task force fuq il-komunikazzjoni strateġika fuq livell nazzjonali. Jina nista' għafaw wara minuta u 59 sekonda nista' nagħtik lura il-kelma. Iva le ma jimpurtax, eh, il-Kummissjoni m'għandix għalfejn tinkwita kemm il-darba taqbess il-ħin il-Kummissjoni biex ngħidu kollox. Mela grazzi ħafna kollegi, ejja niftaħ id-diskussjoni u bil-permess tagħkom nistaqsim malar malar mistoqsija jiena lil ġil ħaġa li inti li kont li kienet jaħdem fuq din rajt il-ħidma tiegħu eh, fuq il-PNR. Jiena nixtieq saqsi din il-mistoqsija li il- Eh, il-kap il-ġdid tal-GCHQ foka fuqa fil-intervista tiegħu ġifieri l-użu minn eh, terroristi allegati tal-medja soċjali. Aħna nafu biha, ma tanta titpoġġa enfasi eh, kienu qed jgħidu li l-kumpanija l-kbar pereżempju ma kienu qed jagħmlu encryption, ma kienu qed jużaw sigurta fuq l-IT tagħhom. ġifiri forsi għandhom il-ħtija tagħhom. Ħansaqsik mistoqsija, l-enfasi hija korretta? vera mhumiex qed jagħmlu di l-encryption mhux xejn m'hemmx biżejjed sigurtà u din xi ħaġa li jridu nifukaw fuqha fit-tieni fażi meta aħna nagħmlu investigazzjonijiet f'dawn il-kwistjonijiet. Naf li eh, din hija kwistjoni wiesa ħafna, ma naf li inti eh, tifhem ħafna f'dan is-suġġett għalhekk nixtieq insaqsik. Mela, dik hija mistoqsija tiegħi issa Ana Gomez. Mela l-istampa hija waħda kera ħafna u naħseb li tirrifletti r-realtà għaliex jiena minn dak li qed naqra li ħafna fil-fatt sar iżda hemm bżonn ta' ħafna ħafna affarijiet oħra li għadhom ma sarux biex ma nsemmux iż-żewġ pajjiżi li pereżempju ma implementawx il-kooperazzjoni ġudizzjarja li s-Sinjura Kenegs referi talja. U jina nistaqsi jekk għal dik li hija l-kooperazzjoni ta' intelligence. Kien hemm progress apparti da' dissa xkiku jena nazil wieħed mill pajjiżi l-oħra kieku nkun terrorist għax ikun iżjed faċli. Issa dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja nixtieq l-opinjoni tiegħek. Issa anka minn perspettiva politika sur Kirkov, l-istati membri li kienu qegħdin jaħsbu li jirtiraw in-nazzjonalità, mhux qed nitkellem fuq il-passaport, ġviri biex ma jipermetux li vjaġġar, imma li neħu ċittadinanza mhux biss din ma tmurx kontra id-dritti tal-bniedem l nett u hija kontraproduċenti għaliex tkun qed tiċċaqla il-problema minn posta l-ieħor. Issa, jina ħadd nota li Sur de Kerkov inti enfasizzajt mod tajjeb kif il-Libja hija verament problema. U din ħaġa li ġiet minn sija u aħna verament responsabbli, il-istati mem responsabbli għas-sitwazzjoni, id-downgrading fil-Libja. Il-Parlament kien ilu jiġbet l-attenzjoni għal dażmin, u il-Sinjura Marinaki għas semmiet għal-Libja. Jina nemmen, inti Iva, Sur de Kerkov. Il-Libja hija problema kbira. U ċar li hemm rabta ċara mal-Iraq u Sirja. Iżda, hija li tiet waħda viċin tagħna il-Libja. U qed nara li hemm ħafna stati membri li huma verament imħasba dwar l-implikazzjonijiet tal-immigrazzjoni. Meta nitkellmu dwar il-faqar fl-immigrazzjoni. Iżda, L-immigrazzjoni ta' persuni mhuwiex foqra. Il-Golden Visa Policy. Hemmhekk m'hemmx tracking tal-finanzjar. Din mhix problema u nixtieq nitlob lis sur Wainwright li jgħidilna aħna verament x'nistgħu nagħmlu biex inkunu aktar effiċenti biex nagħmlu tracking tal-finanzjar ta' terrorizmu. Kenna sur eh, Barzani minn KRG għawek fil-Kumitat tal-Affarijiet Beranin. U dan huwa Għasam fejn nistgħu nagħmlu differenzi jekk aħna nixinna nagħmlu tracking ta' dawk il-postijiet, it-Turkija, l-Qatar, Saudi Arabia, eċetera, li kienu l insihbatana tagħna fil-ġrida kontra ISIS. Imma minn ħal-ohra oħra qegħdin jappoġġaw jippermettu l ISIS sabiex issir dik li saq li kienet. Grazzi ħafna sta Thomas.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 ma jirrepreżentawx is-sitwazzjoni attwali u ma jagħtux laqas eh, idea tal-futur. Eh, eh, reċentement jiena ntqajt ma' servizzi ta' sikurezza tal-NGOs u ntqajt ma' nies li ħadmu fil-pajjiżi Musulmani. U provajt anki nixbor informazzjoni mill-moskee u għandi xi kwestjoni għan mistoqsijiet speċifiċi x'namel. Il-kwestjoni tal-moskej islamiċi għet jajdu li li xie tleġematilu, kienem moskeja fil-Hamburg. Fejn kienem eh, anki fostom nisa illi ġew miġbura bħala nisa ta' ġellida islamiċi. U nisa kienu edin jaqdu ir-wol ta' servi meta imorru fl-Sirja u fl-Iraq u dawn kienu imħarġa fil-moskea. Għal daqstant rridu namlu attenzjoni anki mux biz fuq il-ġellida baranini, ma anki fuq il-nis fuq in-nisa li jgħinuhom. Aħna nafu li trattament tan-nisa huwa problematiku. Eh, tkellimna fuq l-etika soċjali u nixtieq nisma minnantkom eh, il-network soċjali huma importanti u nixtieq nifhem kif jikkoperaw ma'kom il-network soċjali. U tielet punt huwa x'se jagħmlu l-istati membri fil-futur biex e, ikun hemm skambju ta' informazzjoni aħjar. Il-Repubblika Ċeka hija pajjiż ta' transitu ħafna minn dawn il-ġelida baranin e, jiġu lura u jgħaddu meta jiġu lura jgħaddu mill-Repubblika Ċeka. Grazzi, President. L-ewwel qed nirringrazzja lil kellima kollha tal-informazzjoni validi li tawna u anki għal rapport tal-Europol fuq situazzjoni ta' terrorizmu. Jena niġi minn pajis illi ġi mill-qut minn organizzazzjonijiet eh, terroristika għal ħafna snin mill-Greċa. Il-terrorizmu e kellu imbotatura politika. Issa l-kwestjoni hija differenti. Issa għandu modus operanti differenti, mhux qed jedet l-Ewropa biss, imma il-dinja kollha. Il-kelima qalu li design filmija ta' terroristi għandhom inċentivi reliġjużi u għal daqstant dawk li huma responsabbli għal ġlida kontra terrorizmu jistaw anki jġildu kontra il-kawzi tal-fenomenu. X'possibilitajiet għanna aħna fidejna? Nistaw aħna niġildu kontra l-fenomenu preventivament u mhux repressivament aħna nistaw naraw kif dawn il-persuni jisir il-reklutaċ taħħom kif jorganizzaw ruħom. Tkellimna fuq il-kontroll fil-frontieri li huwa neċessarju, il-kontroll tal-internet li kollu huwa neċessarju. Tkellimna anki fuq il-kontroll fuq dawk l-organizzazzjonijiet li l-entitajiet li jistaw jiffinanzjawhom dawn l-organizzazzjonijiet terroristiċi. Però peress illi it-teddida teżisti u ma tirrigwardax biss ċerti pajjiżi fl europa imma l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, allura hemm bżonn dan il-perikolu nafaċċaw b'mod globali u mhux nikkonċentraw biss fuq dawk il-pajjiżi minn fejn ġejjin dawn it-terroristi għaliex hemm rivoluzzjonijiet u eccetera. Imma eh, E, e, e, nafu illi dan il-fenomenu għat jizviluppa minar kontroll u għal stant ma nistawx aħna ma ridux aħna nkunu osservaturi biss irridu naġixxu konkretament u rridu naraw salima punt dawn nazzjonijiet terroristiċi huma marbutin fl-imkien, marbutin ukoll mal-kriminalità għax dawn huma organizzazzjonijiet marbutin u koll ma organizzazzjonijiet kriminali. U dan nistaw nanalizzaw. Grazzi ħafna. il Kelim li mis. Grazzi, President. Jiena nishtiq ngħid sinċerament li f'dan id-dibattitu jiena daqsxejn waħda irritata għandi l-impressjoni li qed nitlgħu qed nitilfu hawnhekk il-punt fokali. Eh, L-Istati Uniti ila iktar minn 10 snin eh, tiġbor id-data kollha possibbli minn 11 eh, ta' settembru il-ġbir ta' dejta u koll u anki terrorizmu iżdiet u issa mħabba eh, din il-terrorizmu rridu namlu xaħġru rridu naċċettaw illi hemm limitazzjoni tal-libertajiet fondamentali u tad-drittijiet fondamentali għax dan huwa importanti għas sikurtà ta' ċittadini tagħni, Aħna rridu eh, niżguraw dan, dan jiġri kullimkien, però mbagħad ngħidu li mhux biżejjed qed isir. Mbagħad sen eh, mbagħad hemm dawn il-ġellida barrinin u l limitazzjonijiet oħrajn tal-libertà. Kien hemm min qal il-libertà tagħna eh, hija medda, però personalment għalija huwa diffiċli nifhem kif din il-limitazzjoni tal-libertà ta' libertajiet fondamentali u drittijiet fondamentali edha e, e, timxi kontra l-libertà. Jiena personalment naħseb illi politikament b'dan il-mod dawk illi jamlu reklutaċ ta' dawn il-foreign fighters inkunu etnejnu li l-om b'dan il-politika għax umma e, jistaw jajdu illi dawk illi eh, iridu demokrazija għandhom qed jibżaw minna minna u u qed nillimitaw l il-libertà tagħhom mbagħad naraw dawn il-kwistjonijiet tal-foreign fighters fis-Sirja fl-Iraq u naraw eh, eh, dawn il-til u bat jirrakkontaw dawn il-kwistjonijiet traġiċi. Imma dawn il-foreign fighters pratikament huma perikolużi perikolużi. Mux biss irġieli manki nisa, zazax u familji. U meta najt zazax, et najt jien e, nis ta' 18, 16 u 14 il sena. U meta jiġu l-ura dawn il-nis, e, e, mux et najt li ħafna minnom dawn se jiġu l-ura u jħossu li huma dizilluzi, imma jekk u ma mandomx jirċevu l-ajnuna. Sur Kerkov u dawk tal-Komissjoni u koll qal li għaw din il-kooperazzjoni l-lum eccellenti tan-network tal-antiradikalizzazzjoni marbuttin mal-Komissjoni. ħaġa tajba ħafna, aħna ġba, aħna milna ħafna laqat ma ħafna nis, pero memx soluzzjoni u Kerkop qal li aħna provajna naprovaw miżuri għal deradikalizzazzjoni. Pero, meta wieħed jgħid aħna provajna jfisser li marnexxilniex u l-impressjoni hija propju di eh, meta nħarsu lejn id-dibattitu pubbliku u dak li qed jiġi pubblikat nistgħu naraw eh, eh, x'inhuma il-miżuri repressivi statali ma fuq dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u l-appoġġ għal dawk li jridu l jiġu lura ma qed nagħmlu xejn u wara kollox aħna qed niġġieldu kontra dawn il-foreign fighters però qegħdin ninsew l-iktar ħaġa importanti. Umbat mbagħad l-aħħar mistoqsija kif nistgħu nafu aħna kemm minn dawn il-foreign fighters jidħlu joħorġu. Nafu isimhom minn fejn dawn iċ-ċifri. Aħna nix PNR fl-Ewropa. Kemm huma 3000, 5000, 7000 ma nafux kemm huma. <coughs> Kulħadd jgħid, eh, ma nafux ke eżattament kemm huma dawn huma kollha suppożizzjonijiet u hemm min jgħid illi ħafna minnhom huma kriminali li jagħmlu reati u jispiċċaw eh, eh, il-qorti esperti, imma dawn huma kollha suppożizzjonijiet u wara kollox hemm bżonn insibu soluzzjoni. Grazzi. Nipruvaw nejnu xuxin billi nżommu nirrispettaw it-tem, il-ħin. Eh, kolħat jaf li dawn huwa importanti ħafna. Issa, essur Kerkop. Timothy Kerkhop. Fil-qosor ħafna, President, jena nishti namel mistoqsija sur da Kerkov. Jena nishti nkun naf fl-opinjoni tagħhom jiena mhux se nitkellem fuq il sujġet il li inħobb nitkellem fuq u dejjem ir-rapport fuq il-PNR, e, imma nishti nixtieq nistaqsihom x'jaħsbu ma Eh, fuq il-miżuri leġislativi li l-Europa għandha bżonn biex tkun tista' ta' faċċa dawn il-teddidiet eh, eh, ta' sikurtà u kif jaħsbu li dan il-Parlament u dan il-Kumitat jista' jagħti lill-Unjoni Ewropea l-istrumenti u anki lill-Europol l-istrumenti biex jaħdmu aħjar fl europa U nista' nistaqsi wkoll jekk fil-ġlida kontra terrorizmu jiena nixtieq nerġa' nisma' nistgħu nagħmlu li maħniex ġa nagħmlu u u ħafna membri jgħidu illi eh, minkejja ħafna strumenti li għanna dispożizzjoni u anki id-data qed jidher illi it-teddida dejjem sejra allar. Allora eh, xi tridu verament minn għandna? Tista' tgħidilna da? Grazzi Timothy. Issa nisimgħu minant Cornelia. Hawnhekk kulħadd fil-panel tkellem fuq il-fatt illi għandna bżonn ta' approċ uniformi. Irridu eh, eh, approċċ uniformi biex nieħdu miżuri eh, illi li jkunu effettivi o anki jekk iridu nużaw terminu eh, eh, soċieta ċivili. rridu jkollna eh, situazzjoni ċara tax edin nagħmlu, ma smajt xejn jiena, x'inhuma il- eh, x'inhuma il kawżi u nixtieq nistaqsi li kull wieħed minnkom. Eh, xtifmu li huma il-kawzi reali, mhux il kawżi ġeneralizzati fuq iż-żaza ħerġielu nisa, imma le analiżi ċara u studi fuq xinuma il-kawzi eh, eh, ta' dan il-fatt, ta' dan il-fenomenu. <clears throat> U naturalment anki l mbatem il-kwistjoni tal-esportazzjoni tal-armi lejn dawn il-pajizi, niħallu li dan iġri, u minar ma nikonsideraw il-fatt li dawn l-armi se jiġu użati un baċi darba. Puntiħor. Ija, il-kwistjoni ta' kif jiġi identifikat dan il-foreign fighter. Għax aħna qed nużaw dan it-term, dan it-terminu, x'inhi definizzjoni ta' foreign fighter? dan huma dawn in-nies li jsibu l-informazzjoni fuqhom fuq l-internet imħabba l-passaport. Jiena nixtieq inkun naf verament x'inhuma il-modi kif nistgħu niddefinixxu u nanalizzaw din il-kwistjoni illi wieħed ikun foreign fighter u mbagħad fuq il-miżuri li kolħat semma. Entkom edin tikkonsidraw il-kwistjoni tal-passaporti u nazjonalità eh, tal-pajizi eh, tal-nis li ġejjin minn pajizi a riskju oli u jkun hemm netwerk ta' monitoraġġ eh, u dawn huma kollha ġejjin minn Sirja mill-lider. Jiena ma nifhimx kif se jaħdem dan l-approċċ. Mhux kollox jinkastra so Emżon eh, inku, kull ma namlu jrid ikun koerenti anki mal-liġi Ewropea. Inkella id-diskussjoni li se jkunna hawnhekk se tkun kontradittorja. E, e, bla dubju rridu aħna niġildu kontra terrorizmu, però jiena ma nifhimx kif dan se nagħmluh. U fil-fatt aħna edin nieħdu approċ miopi ħafna u li huwa periklu. Grazzi Cornelia il-Sinjora Winberg. Aħna għamilna zjara 15 ilu biex niprovaw niblokaw persuni mill persuni morru fil-Iraq, Pakistan, l-Afganistan, Tunizija, Libja, Ġittu, eccetera. U għadna li l-istati membri għandhom jużaw kulma u għad-dispozizjon taħħom, mod partikolari dak li u għafert mill-rizoluzzjoni tal-ġnus ma'uda fuq il- e, e vjaġġi ta' dawn il-ġihadisti. Issa kif nistaw napplikaw din ir-riżoluzzjoni fl-istati membri differenti? Aħna għanna arrijiet differenti li għajdu li jemżon namlu reazzjoni taħħa taħna u mandu xikun emigrazzjonijiet, hemm pożizzjonijiet li esprimu E, e l-opinjoni ta' ċerti partiti, qed jgħidulna li hemm Islamisti li huma verament imġenen u għedin eh, eh, eh, jipeżaw fuq il-politika tal-vant. Ma ħadd ma tkellem fuq il-kwestjoni tas sikurezza nitkellmu fuq stigmatizzazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem, nitkellmu ħafna u fuq il fat li hemm għandhom raġuni leġittima li morru fil-Sirja, però hemm raġuni waħda leġittima jekk naħdem għal Red Cross nistaw e, e, e, immorru f'dan il-post, però mhux biex noqtlu. Anki jekk aħna rridu li d-dinja tkun differenti, però hemm persuni illi jiexu b'mod differenti minn kif nixtiequ aħna. Il-vjaġġ ta' dawn l-Islamisti Eh, fil-fat hija teddida importanti għall-Ewropej, ma anke għall-pajjiżi eh, illi aħna qed nibgħatu eh, il-pajjiżi fejn dawn se jmorru u ma anki teddida għal paċi internazzjonali. U fil-fatt, fil-realtà, qed jiġri, kellna eżempju anki fi Brussell, aħna E għandu e, jkollna supervizjoni tagħna u ntejbu l-iskambju ta' informazzjoni, kooperazzjoni tal-pulizija, e, il-protezzjoni tal-frontieri, għandu jkollna e, impostazzjoni komuni biex naraw kif nistgħu nipproteġġuhom iċ-ċittadini tagħna. Irridu naħdmu f'abbażi ta' dawn ir-regoli biex nevitaw li dawn il-ġellieda il ġellieda Eh, eh, u la darba jerġaw li ġurura fl-Europa joħol u eh, problemi u rridu nirrifjutaw ċerti atti li mumiex accettabli u rridu narqu l-bibin fuqom. Grazzi, sej kolli san muza disciplina, diġa wasanna sitta u jina nishtiq li il-kellima ikunu jistaw jirrispondu għal mistoqsijiet ta'kom. Allora issa kollegi nitlobkom nitlobkom titkellmu fuq għal mhux iktar minn żewġ minuti kull wieħed. Is-Sinjora Julie. Grazzi President. il jiddispjaċini najt illi il-stampa li tawna hija unilaterali u ma kienieċ azzjoni pubbliku huma għalu illi hija il djufija politika tal-Europa li ħall eh, eh, li ħallitilna dawn il-problemi kollha tal-inkompetenza fis-Sirja u fil-Libja u hija prova ta' djufijiet tal-Europa. U nixtieq anki nati il-konvenzjoni tiegħi illi mannix il- strumenti legali biex niġildu kontra terrorizmu. Ma, jamilx sens illi eh, aħna nżidu sorveljanza. Eh, ħarsu lejn il-kas mira ġie identifikat, kien binem maruf, kulħadd kien jaf il-polizija u l-intelligence kolla eh, kollha u minkejja da ġilura u kien hemm problemi ta' organizzazzjoni internazjonali u għatel seba minn nis u eh, darab eh, ħafna oħrajn u anki fil-Twin eh, Towers tal-11 ta' settembru. Anki jemmek it-teddida kienet marufa u kienem falliment fil-kompetizjoni bejn is-servizzi ta' sikurta' u bekk għaddew u ma jidirlix jien ma nemmenx illi jek nżidu sikurita se nsolvu l-problema. Jiena eh, il-problema tal-Afganistan eh, eh, il taliban minkejja il-sorveljanza li hija totali immaginaw il-rizorsi kolla li ġew użati, però hemm bżonn ta' ftehim negozjat u l-President Rashmani hemm bżonn jitkellem biex jinnegozja eh, biex jiprova jirsolvi l-kustjoni ta' Taliban. U din il-problema l-iridun natu iktar informazzjoni jena noġezzjona li għadi. Eh, Eh, għandi rapport ta' Franza, eh, paġna 46, eh, għet jitkellem fuq il-problemi ta' Franza, fuq il-attakki terroristi. Dinja problema ta' separatisti, 58 nazzjoni minnaħa ta' separatisti u ħamsa biss li ma ġewx speċifikati. Jekk aħna inqablu dan mal-ismijiet et naraw li jem predominanza ta' separatisti U jekk inħarsu lejn il-teddida ta' terrorizmu, allura nkunu għedin ninkludu anki kwestjonijiet li ilhom għaddejjin sekli fi Franza. U għal daqstan taħna ma rridux nisakrifikawhom dawn il-figuri pubbliċi. Iva rridu niġildu kontra terrorizmu attivament, però ma rridux nissakrifikaw il-libertajiet pubbliċi hemm perspettivi ġodda li kulħadd qed iġib fil-dibattitu. E, issa għandna wasanna fis-sitta u ħamsa għal daqsnat nitlobkom e, e, titkellmu għal mhux iktar minn żewġ minuti b'rispett anki għal kollegi tagħkom. U peress li jina u koll waqaft il-kellima, <coughs> nishtiqo li juma jkunu jistaw jirrispondukom għal daqstan sena laqkom wara żewġ minuti. Sur Vojt. Sir Vojt, you also have to start on time. Ja, entschuldigung. Danke, Vorsitzender. Grazie Herr Präsident. Sur President, jina nistaqsi. Għalfej qed niġbru din l-evidenza kollha. Għax m'hemmx proibizzjoni, mhux projbit li wieħed jitlaq minn pajjiżu biex isifer, laqqas huwa legali li titlaq minn pajjiżek biex tiġġieleġ imkien ieħor. Hemm min jivvjaġġa l-Ukrajna, forsi qed jiġġieldu ma l-istess separatisti tal-Ukreni. Xi tkun is-sitwazzjoni? Fis-sitwazzjoni legali hemmhekk. Hemm xi mod kif dak li jkun jirtira jew jikkonfiska l-passaporti tan-nies għabbażi ta' probabilità li xi ħadd ikun miexi bittir f'moħħu li jagħmel xi attakk hemm ħafna affarijiet li jridu tweġiba, hemm dritt għal appell ta' deċiżjonijiet tali li jittieħdilhom il-passaport dawn in-nies hemm il-kwistjoni tal-libertà tal-moviment ukoll. Hemm min jistgħu jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor għax huma ċittadini ta' żewġ pajjiżi f'daqqa. Ikollhom ċittadinanza doppja. Ikollhom il-pajjiż ta' oriġni fl-Unjoni Ewropea ma jkollhom pajjiż ta' ċittadinanza oħrajn, ikollhom ċittadinanza oħra ta' pajjiż ieħor. U għalhekk kif ħadd tipprova tarbel żewġ naħat ta' ċittadinanza tagħhom biex imbagħad tkun tista' tiċħdilhom. Fejn ħad tiċħed, fejn taqta' linja. Grazzi. Sur Lopez Aguilar. Grazzi President. Sitta prezenti fuq il-panel u mhux ser tkun l-aħħar darba li fuq kwistjoni tant importanti għal Kumitat Libe fuq it-terrorizmu. Mux ser nitkell lem minn ħatijaj x'kummenti nixtieq nagħmel imma nixtieq irressaq mistoqsija. Smajna l-kawżi ta' dawn il-ġellieda barranin marbuta mal-reliġjon Mhix kwistjoni ta' diżugoljanza soċjali, disprament soċjali. Isu dak li hemm nieqes l-Ewropa huwa l-aspett soċjali mit-tieni gwerra dinjija l-hawn, aħna mħasbin dwar din iż-żieda ta' dan it-tip ta' terrorizmu, ma mhux l-unika tip, qatt ma smajt xejn dwar l-awtoritajiet dwar ġlidiet kontra terrorizmu, dwar terrorizmu tal- l-emin estrem li kien il-kawza ta' l-iktar attakki f'dan l-aħħar u toja per eżempju ma kienx musulman qatel mitruħ persuna wara l-oħra isu xej mu xej. Dan kien estremismu e- estremist tal-lemin tal-lemin li kien jobot l-ideja stess ta' l-ideja laburista ta' Norveġa li jkunu laxki għal pluralizmu. Fuq ek ma ħanajdu xejn, fuq terrorizmu marbut ma' Golden Dawn per eżempju, iż ta' tad-deb, m'hemm xejn fuq dan ma' dawk il-pajjiżi marbuta mal-Ewropa li huma l-istess teddida tal-estremizmu tal-lemin għall-attakki violenti kontra pluralizmu, reliġjon, imma anke wkoll musulmani fiħdan il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much, Juan, and thank Grazzi, Juan, grazie tal-eżamiet mal-ħin u għol. Issa, Teresa, nikjozbu. Eh, grazzi. Jena naħseb li il-kellima eh, li huma prezenti għawek jarfu l-importanza u serjetà ta' din it-tedida li qegħdi ngħixu. Jiena naħseb li parti mill-opinjoni pubblika laqas biss għandhom l-istess konsens Eh, tal-bżon ta' reazzjoni urġenti u f'konġunta mm, u forsi eh, uħut minna setaw kienu eh, vittmi per eżempju tal-attak ta' Brussell u minn kelli aħna li ħafna minnom huma Ewropej anka aħna Ewropej u anka terroristi uħut minnom ħafna drabi naħsbu xi ħaġa il-bot minna. E, ma ninsewx il Mitej tfal tifla li ġew maħtufa, in-nisa li jinbijaw bħala skjavi sessuali. Issa xaħġa ma taffettwanix, intom taħsbu issa li dan il-parlament verament u lest li jmexxi l-qoddim leġislazzjoni biex niġġieldu terrorizmu b'mod prattiku u mhux dejjem niffukaw fuq dawn id-dibattiti ideoloġiċi fuq il-libertà u sigurtà li jibbenefikaw biss li terroristi l-użu tal-strumenti ta' Swift, PNR, li kienem ħafna dibattiti mqanqal, naħsbu li huma importanti biex inkunu staw nġildu terrorizmu u li ma jxekklux eh, il-libertà tagħna imma jistgħu forsi jgħinu ħajja nsalvawna ħajjitna. Aħna stess eh, għandna il-ħtija jekk il-terroristi joqtluna. U din xi ħaġa nixtieq nisma' il-kummenti tagħkom fuqha, grazzi. Grazzi Teresa. Issa jmiss l-sur Radef. Jek joġbok. Pad za burbata s terorizma sa pritisnite uni. Wara nafsena retajab, senjuri. Jien naħseb li dan rapport huwa wieħed allarmanti ħafna, partikolarment dak li jgħid fuq is-sem Ewropew fis-Sirja. Ġimgħa li għaddiet kena tarif dwar il-Bulgarija kienet meqjusa bħala pajis ta' tranzitu iżda jider li issa hemm ċittadini tal-Bulgarija li marru jiġġieldu fis-Sirja. U għalhekk dan huwa verament inkwetanti meta nqisu li kull memm huwa t-Turkija bejn il-Bulgarija u żona ta' konflitt. Għandkom tarif aktar speċifiku fuq ċittadini Bulgari li kienu qed jivvjaġġaw biex jiġildu fost gruppi terroristiċi hemmhekk? Hemm xi tarif fuq ċittadini Bulgari li qed jappoġġaw il dawn il-gruppi u għandek informazzjoni fuq xi tip ta' kampijiet li ħarġu l dawn it-tip ta' nies forsi jeżistu anke fil-Bulgarija. Nistgħu nevitaw attivitajiet terroristiċi b'xi mod jew ieħor? Grazzi. Sorry, I, I, you know what's happened, don't you? I... Skużawni, staw tifmuni ġġarali. Okay. I'm sorry, the moment has come, I can't pronounce. Wasal il-moment fej ma nistax nipronunzja l-isem tal-kollega jgħid il-President, u l-qasħan niprofa, zgur nizbalja. Toqx iskuża ruħek, grazzi Sur President. Mela, la darba Lew ħaġa li rritnajt ija li il-fanatizmu ġej mill-rida li tbiddel l-oħrajn. U minħabba dawn l-skrupli u l-violenza għanna dawn il-prattiċi terrorizmi. Aħna irridu naħsbu dawn il-limiti bejn is-sigurtà u l-libertajiet pubbliku huwa tajjeb. Aħna dawn huma rekwiżiti għaliex aħna għandna libertajiet kbar. Huwa minnu li fi żmien ta' globalizzazzjoni, ta' digitalizzazzjoni l-internet li jixtiequ jiddominaw il-libertà, dawk li jixtiequ jiddominaw il-libertà tagħna għandhom strumenti ġodda. Jiena ċerta li f'dan il-Parlament ħansibu mod kif narmonizzaw il-kwistjonijiet ta' sigurtà u l-libertajiet pubbliċi. u dan ħajfisser Irridu nġildu dan dan it-teddita, irridu nsibu mod, iġifiri għanna bżon eh, li konna eh, l-spirtu biex namlu dan. Issa jena mux ħa nikontradixi l-Napoleon imma jena naħseb li eh, għanna bżon ta' kollox, ġviri l-spirtu u li nġildu. U huwa verament importanti li nġildu terrorizmu fl-Ewropa, ġviri li lin minn dak li ġi barra mill-frontieri tagħna, issa dak li huwa ċar huwa li din il-prattika kollettivista, totalitarja, dezumanista tista' twassal għal riżultati koroħ ħafna u eh, l-effett fuq il-vittmi tista' twassal għal riżultati kbar għaliex dawk li verament jemnu jistgħu jaslu lilin ħafna. U l-problema tagħna hija li mhux qed irnexxina noqtu l-komunitajiet tajn tagħna għaliex aħna rridu eh, mexejja onesti, libertà, dinjeta. U rridu umanisti eh, b'saħħitna, irrid fiħdan u barra mill-frontieri tagħna. U din hija xi ħaġa li tixxikkilna jekk għandna bżonn nevitaw il-ġlied irridu jekk nevitaw il-xabla rridu jista' xorta waħda insaħħu l-ispirtu. Ġbir dawn l-affarijiet irridu mmorru flimkien. Grazzi. right for the next Grazzi nipprova nippronunzja ismek tajjeb sal-aħħar tal-laqa. They miss. Tajjeb wis, wasanna fit-tmim tal-lista tal-kallima x'kien hemm xi kollegi kellhom jitilqu, issa jmiss is-Sur Leonard Jozbuk. Grazzi ħafna, ħanżon fil-qosor, President, naħseb li ħafna mill-affarijiet importanti ġiġa semmow minn dawk tal-panel u anki kollegi u nixtieq nirsa żewġ mistoqsijiet l-Sur Wainwright. Dawk li jivvjaġġaw ta' għall-istati membri kemm jużaw is-servizzi tagħkom, allora kif t-valuta l-impenn tal-istati membri f'dan ir-rigward u x'nistgħu nagħmlu forsi nistgħu nimmotivawhom aktar biex jaħdmu f'dan il-qasam. Jekk jien informat sew l-Istati Uniti jixtiequ jsiru membru ta' dan il-Focal Point Travelers qed naraw li qegħdin naffaċċaw teddida globali u forsi dan interessanti. Kemm wasanna bħala proċess f'dan ir-rigward. Grazzi tal-eżamejt fil-qosor l-aħħar Judith Sargentini. Grazzi, President. Onorata għanna nista' nkun l-aħħar persuna fil-lista tal-kellima. President, tiċċur ilu, xi xar jew xarejn ilu fl-Olanda, kien hemm erba' familji suspettati li kienu se jitilqu lejn is-Sirja bolidom u lidom ġew xkanati l-barra mill-darhom il-ġenituri arrestati u mbagħad ftit ġimgħat wara ħareġ fi ċar li dan is-sospett ma kienx ibbażat fuq fatti. Kull ma kienu huwa li rridu riunifikazzjoni tal-familja. U dan huwa il-sogru li tieħu meta tagħmel għattib bħal dawn u għalhekk tittamel segwitu għat-teddidi terroristiċi ma tistax toqgħod tibbaża biss fuq ħiel sempliċement għax tħebrek qalbek li forsi jiġri xi Le, tit evidenza ċara. Smajt is-sur Galzerano li semma d-dinja tat-terrorizmu, d-dinja tal-immigrazzjoni li kienet rib ta' xulxin, kienu qrib ta' xulxin li huma interkonnessi u l-mistoqsija tiegħi din. Mhux aħjar noqogħdu b'sebajnejn mhux noqogħdu ngħidu affarijiet li ma jreġġux Għaliex ħafna mill-problema ġejja minn l-inċertezza, minn formulazzjonijiet inkorretti jew mhux ċari biżejjed li jkunu mtabna mċajpra. Ma stax taqbad u ddur mal-lowza u semmi terrorizmu jisu xejn u xejn u d-daħla fejn joġbok. Aħna rridu nkunu ċari għaliex jekk ma nagħmlu xek xtibta ta' soċjetà ser ikonna. Grazzi tal-kontributi ta'kom kollegi, meta taqtatilkom il-mikrofonu ma jfissirx li hemm kollegi li għandhom esperjenza mod u esperjenza mod ieħor, kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu, għandna panel ta' esperjenza wkoll u għalhekk nitlob lilkom fil-membri tal-panel biex twieġbu u forsi tistgħu iżidu valur ma' dak li diġà ntqal. Żommu f'moħħkom ukoll il-dokumenti leġislattivi bħal per eżempju ta' sigurta interna ħad iġu mistidna bosta drabi, din hija biss orientazzjoni biex tkunu tistgħu twieġbu dawk il-mistoqsijiet li tħossu li jistgħu iżidu valur miżju tad-diskussjoni. L-ewwel is-Sur Kirkhop, nkjoġbok. Many good questions. Grazzi ħafna mela saru ħafna mistoqsijiet tajbin ħafna ħaniprofa nwieġeb ftit minnhom għaliex inkella tajdu li li qed nkolli monopolju tal-mikrofonu. Mela dwar il-mistoqsija tiegħek dwar ir-rwol tal-medja soċjali u l-encryption, il-kodifikazzjoni, e, b'mod ġenerali iva Ir-raġuni għalfej għandna ħafna ġellieda barranin kien għaliex Eh, Twitter u Facebook kellhom rwol li rridu nirriflettu fuqu. U għalek il-Kummissjoni organizzat l-ewwel verament interessanti fuq l-atturi fuq l-internet, eh, ġviri Twitter, YouTube, u interessanti nkunu nafu x'diġà qegħdin jagħmlu u x'nistgħu nagħmlu flimkien. Jiena mhux ħanidħol fid-dettalji, provajna definixxu eh, roadmap u naħseb li dan huwa l-ewwel pass tajjeb. Imma minnaħa l-oħra dawn il-pajjiżi jixtiequ jżommu s-suq ta' l-Ewropa u maraw x'inhuma l-impatti possibbli tal- Eh, ta' Snowden, ġifiri eh, dwar l-izvelar minna ta' Snowden, mux biss l-NSA u aġenziji oħra ħanegenu eh, l-head tal-FBI issa zviluppaw, daw zviluppaw encryption tools ġodda. Jina sensittiv ħafna dwar il-bżon l-wieħed ħares il-privatezza iżda Meta niġu biex ninvestigaw il-kriminalizza jina mhux qed nara argument tajjeb sabiex wieħed jagħmilha impossibbli l-awtoritajiet pubbliċi ikollhom ma huwa impossibbli għalihom li jkollhom aċċess għall-informazzjoni għalhekk jiena nemmen li hemm bżonn li jinsibu mod sabiex e, l-awtoritajiet ta' investigazzjoni wara l-awtorizzazzjoni minn imħallef ikollhom aċċess għall-informazzjoni. Il-punt liħor huwa il-veloċità. Is-sistemi tagħna mhumiex tajbin għall-isfida li qegħdin niffaċċaw, l-affarijiet idumu wis biss biex ikonna għajnuna, mhux biss għat-terrorizmu manka l-kriminalità organizzata, għalek forsi hemm bżonn li naħsbu ftit jekk il-qafas legali ta' bħalissa, e, speċjalment il-Konvenzjoni ta' Budapest, għandix bżonn tiġi aġġornata. Iġbiri, l-sfida li l-in mid-disa dik il-mistoqsija ma nistax inwiġiba xina minix involut fl-iskambju ta' kuljum tal-intelligence, iżda wara li attendejt numru tal-qat tal-kapijiet ta' servizzi din hija tħassib ew dan huwa tħassib ewlieni tagħhom. U ma ma jħobbux jaħdmu mod multilaterali iżda e, intensifikaw il-ħidma tagħhom. Ħadd ma jista' jibqa jkun jaħdem fis sigretezza iva bil-fors imma jistgħu tejbu l-affarijiet Issa dwar il-mistoqsija fuq l-Europol. Aħna kif nistaw nikkonvinċu l komunità tal-intelligence li jużaw odot eżistenti, mod partikolari il-focal point tal-Europol? U palma ħaj spiega Rob memx sistema ta' mekkanizmu ta' filter sviluppat li jista' ħares is-servizzi ta' intelligence milli jkun hemm eh, tqassim wiesa wis ta' informazzjoni sensittiva. Li innaħu in ċittadinanza din hija xi ħaġa ta' min jiddiskutija jien ma naħsibx li huwa possibbli iżda jiena ma tħallx fid-dettalji legali. Iġbiri, ma nafx hux possibbli li treħħi ċittadinanza meta persuna jkollha ċittadinanza waħda, imma fuq il-ċittadinanza doppja mekk iva, imma minnaħal l-oħra tkun qed dik il-persuna il-post x'imkien ieħor Iġbiri jek ikollok persuna li hija Belġana u Marokka, eh, jek teħilu ċittadinanza Belġana, tkun qed tibgħatu l-Marok, jiġifieri tkun qed tiċċaqla l-problem posta l-ieħor. Jina ma stajx ntaqa ma sur Balzani għax jina u koll kont fil-laqa, eh, anzi kont, kont weħilt eh, l-airport il-biraħ. Imma dan l-finanzjar tal-ġelda barranin ma naħsibx li hija problema għall-Ewropa għaliex biex tasal Turkija m'għandekx problema, tbeħħel karozza u tista' tmur it-Turkija. Imma min hemm wara dawn l-organizzazzjonijiet? Ħafna flus ġew mill-gvern fil-passat. Din l-organizzazzjoni hija bbażata fuq il-, il, il kontrabandu ta' zejt, per eżempju, u li wieħed jaħtaf għal ċertu ammont. E, dwar in-nisa rajna li bej 10 15% tan nisa mhux neċessarjament fil-front line imma 10 u 15% minnhom ma' nisa, ġifieri dan huwa żvilupp ġdid dwar il-pajizi ċeħ ta' Repubblika Ċeka u l-Bulgarija li bħala pajizi ta' tranzitu għal-Bulgarija hija sa' ċertu punt vera għaliex inti biex tasal Turkija bil-karazza ċittaddi mill-Bulgarija imma dwar il repubblika Ċeka m'għandix idea. Għandna bżonn ta' approċċ komprensiv aħna dak li qed nippruvaw niksbu jina naħseb li ma tkunx ħaġa ġusta li najdu li risposta tal-Unjoni Ewropea hija immirata lejn is-sigurtà biss. Jiena irrid infaħħar il kummissjoni għal ħidma li għamlet Cecilia Malmstrom fi snin riċenti biex verament tinvesti eh, u fil-prevenzjoni u tinvolvi s soċjetà ċivili aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu ħafna affarijiet billi nimmiraw ċertu flus għal dan il-għanu l-istess barra mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri din mhix risposta ta' sigurtà biss. X'nistgħu nagħmlu apparti risposta ta' sigurtà, l-integrazzjoni, l-edukazzjoni, niżviluppaw Iżlam Ewropew u mhux Iżlam eh, Islam fl-Europa biex nieħu sentenza ta' wieħed mill-ex-presidenti ta' stat membru Id-deradikalizzazzjoni, is sursipil għal, li dan huwa falliment li hemm bżonn nagħmlu ħafna iżjed fuq u iva. Vera li għandha bżonn nagħmlu ħafna iżjed iżda mhux li huwa falliment kompletament, irridu niddisinjaw mekkaniżmu u d-Daniżi dak li tippruvaw jagħmlu qed joffru liċ-ċittadini tagħhom fis-Sirja li jiġu lura u ma jintbatux il-ħabs sakemm jitlu e, f'sistema ta' dikjarazzjoni mhux dik ma nemminx fija, imma li ma jibqgħux involvu ruhom. U din hija xi ħaġa rridu nkomplu nippromovuha. Jiena naqbel fil mija li aħna għadna ma wasalniex, għatfad l-inna xnaqtfu. Biex najdu li dan kollu falla, jekk nara l-politika reċenti franċiża li hija bbażata fuq il-network ta' kontraradikalizzazzjoni, e, provaw jitalmu mill-esperjenzi ta' pajjiżi oħra, l-fallimenti u s-suċċessi din ġiet dizinjata ftit xurilu u kien hemm risposta konvinċenti u hija bbażata fuq dawk l-affarijiet li ħadmu, pereżempju Channel Program eh, fir-Renju Unit. Għalhekk jiena naħseb li fuq livell kollettiv qegħdin jirnexxinna nagħmlu progress. Kif nafu li em, 237 37 jew inkella 3000 ġellida barranin. Fuq il-level tiegħi mhux importanti jkunu naħu eżatti l-aħħar ċifri, imma ikonna idea ċara ta' kemm hemm. U biex iwieġeb mistoqsija oħra, aħna mhux qed nitolbu ħafna iżjed leġiżlazzjoni jew data, aħna ipprovajna sa fejstajna stajna li nottimizzaw il-mekkanizmi eżistenti l-SIS, l-Europol, l-Eurojust, l-Interpol. Iġifiri miex fuq li ikollok iżjed Ħlif fuq il-PNR. Jina konvint li għanna bżonna. Fuq l-encryption ma nafx jekk u ħajkonna bżonn il-leġiżlazzjoni f'dan ir-rispettiva forsi hija neċessarja tkun idea eċċellenti. L-istati membri mhumiex daqshekk akkaniti li kunem emenda tal-qafas leġizlati, tal-deċizjoni qafas biex nimplementaw mod kollettiv ir rezoluzzjoni 21-78 dinija bazata fuq il-kapitlu 7 tal-karta, iġveri kull stat membru għandu obbligu legali li fil-liġi kriminali kollu bħala rejat speċifiku li s-sifer biex titħarreġ biex tġilet. Issa, Din ħassir separatament, ħafna minnhom diġa' għandhom il-leġiżlazzjoni. Jew inkella idea tajba nagħmlu dan b'mod kollettiv. Jiena naħseb li idea tajba għab b'mod kollettiv, mhux biss għaliex tippermetti punt ta' referenza komuni għall-Aġenzija l-Europol u l-Eurojust tibgħat messaġġ qawwi ħafna li t-28 stat membru għandhom l-istess sentenzi imma minn barra dan tinvolvu wkoll orsi tal-ġustizzja. Iġbi jiena nara ħafna mertu li l-istati membri għandhom eh, ħafna pressjoni, jaħsbu ħaddum ħafna snin u mbagħad ma jixtuqux jagħmluha, qegħdin jistennew rapport tal-Eurojust u jina nissuġġerixxi li eh, ikollok da, ikolkom dawn il-din id-diskussjoni ma l-Eurojust meta toħroġ ir-rapport. Ħajkolli nwaqfek. Naħseb li inti tista' twieġeb il-mistoqsijiet kollha kieku trid, imma niskuża ruħi ħanqasarlek, ħanaqtalek il-kelma, inti ħaterġa' tiġi qudiemna kemm il-darba għalek grazzi tal-li indirizzajt dawn il-punti ta' priorità. Issa, nishtiq nantlop il-rob biex jirrispondi xie affarijiet. il punti il-ġew indirizzati lilek. Mela, fuq il-mistoqsija dwar il-kooperazzjoni ma' eh, kumpaniji tal-informatika, dinja kwistjoni ħafna usa mill-sempliċement il-ġrida kontra terrorizmu, hija iżjed rilevanti għal dak li huwa dik li hija ġrida kontra kriminalità organizzata u ċiberkriminalità, ovvjament. Il-kuntest dan din il-kwistjoni ta' fejn ta' fejn tiġbet linja eh, bejn il-privatezza u s-sigurtà u dinja xi ħaġa ċentrali għal kwistjoni kollha kemm tal-aġenda digitali li dan il-Parlament u istituzzjonijiet oħra huma konxi tagħha. Din hi xi ħaġa trid titqajjem f'dak il-kuntest trid tkun fil-qalb ta' fil-qalba ta' programm tal-aġenda digitali hemm bżonn li jkollna bilanċ tajjeb li nistgħu nagħtu kooperazzjoni tajba partikolarment bejn dawn il-kumpaniji u l-aġenziji tal-infurzjar tal-liġi. Issa dwar tracking tal-finanzjar eh, inti semmejt kooperazzjoni dwar ma' pajjiżi bħat Turkija u Saudi Arabja Arabja Sawdita forsi mara tista' twieġeb din il-mistoqsija. Iżda fiħdan l-Unjoni Ewropea jiena rrid ngħid li rridu nimmassimizzaw l-użu tal-programm TFTP. Eh, ħdimna eh, ħafna fuq u kien hemm ħafna kontroversi u waħda mill-istruħet mill-istrumenti leġislattivi l-aktar skrutinizzat għalhekk irridu nżaw bl-aħjar mod u jina naħseb li hemm ċertu sinjali li qed juruna li issa bdejna nagħmlu dan. Is-Sur Lopez Aguilar għandu punt tajjeb ħafna dwar in-natura ta' estremizmu violenti. U ovvjament hemm dimensjonijiet tal-lemin estrem u xelluk estrem, ma nista' nassigurakom li l-Europol għada qed tinvestiga daw il-forum kollha u aħna kena rwol importanti ħafna E, fit-tweġiba għal kas Breivik e, fil-Norveġa. U għandek raġun, hemm ħafna ħafna elementi tan natura tal-problema ta' dawn il-ġellida barranin. Mandu xaqsam xe, mandu xaqsam xejn reliġjon, din hija radikalizzazzjoni ta' membri żgħażagħ tas soċjetà tagħna li mhumiex kuntenti bħajietom u għalhekk jitlu e, f'din il-ħajja reliġjuża ħafna drabi m'għandhom l-ebda motivazzjoni reliġjuża qed tagħmel punt tajjeb ħafna. U il-konnessjoni għal dak li semmejt inti fuq l-Sirja u l-Iraq, iva ħafna drabi l-internet għandu effett fuq dan. Issu radef eh, ma sax il-wieġeb il-mistoqsija eh, fuq iċ-ċittadini bulgari, l-uffiċċju tiegħi jibatlek l-informazzjoni kemm jista' jkun malajr. Issa aħna qegħdin monitoraġġ tal-involviment tal-Istati membri fil-proġett, eh, partikolarment dwar kemm qed jaqsmu intelligence magħna, l-Istati membri kollha issa huma membri attivi hemm min qed jaqsam iżjed informazzjoni minn oħrajn imma diġà għandna data mhux ħażin dwar is-persuni suspettati. Aħna ninsabu viċini niformalizzaw eh, l-arranġamenti biex tingħaqad anka li jingħaqdu anka l-Istati Uniti. Sur Zavalovski, fuq l-iskambju maġġel ta' informazzjoni. Dan huwa l-istess punt huwa importanti ħafna hekk. Waħda minn stramberija u hekk hija li l-istati membri pereżempju qed jaqsmu informazzjoni fuq eh, persuni x'sospettati li qegħdin jivvjaġġaw, jaqsmuhom fuq l-SIS imma mbagħad ma jaqsmuhomx mal-sistema tal-intelligence tal-Europol. Sax nifhem, is-sistema tagħna għandha livell aħjar ta' sigurtà tad-data u ta' privatezza għalhekk għalfejn jagħmluha. Qed jużaw eh, dawn l-istrumenti mhux bl-aħjar mod possibbli u dan huwa d-dibattitu li qed ikollna mal-istati membri bħalissa issa l-aħħar il-mistoqsija eh, dwar li ma strumenti leġislattivi għandek bżon, eh, ġil wieġeb il-punt aktar wisa, inti saqsejt mod eh, speċifiku l-Europol x'għandha bżonn, għandha bżonn leġislazzjoni fil-ġejni biex tkun tista' tagħmel ħidma tagħha kif suppost. Eh, u u nafu li qed issir ħidma eċċellenti nittama li jirnexxilek it-tina l-odot li għandna bżonn sabiex ikonna kooperazzjoni diretta mal-kumpaniji tas settur privat sabiex aħna jkollna l-kooperazzjoni li għandna bżonn mal-imsieħba internazzjonali tagħna sabiex ikollna il-proċessar, il-kapaċitajiet tal-proċessar modern tal-informazzjoni sabiex inkunu nistgħu nagħmlu x-xogħol tagħna kif suppost. Proset, proset, proset. <laughs> Kellek twieġeb verament fin qasir imma qed tajtna informazzjoni ta' affarijiet li qed anka fil-passat tul il-regolamentazzjoni ġifieri jiena wkoll kont evolut ftit u ovvjament ħaterġaw tkunu għawek u nisimaw aktar iżjed tard. Issa, issa nati il-kelma l-Sinjura Konix, President tal-Eurojust. Irwiġeb dawk il-punti li għad fadal. Mela nixtieq nirringrazzja l-interpreti li għattini darba illum qabżu l-ħin ġifri intom wettu li ħatkunu għaw għal ftit iżjed minuti. Grazzi għattini darba llum. Fil-fatt, il-veloċità kif wieħed mill-punti. U iva għanna bżon ta' respons rapidu u tradizjonali dan l-Unjoni Ewropea meta namlu rabta bejn pajizi ta' l-Unjoni Ewropeja u mux ta' l-Unjoni Ewropeja. Iġifiri, hemm network ta' eh, fl-Unjoni Ewropeja u oħrajn. U din xaġa li fukajna fuqa fl-aħħar 10 snin biex ikonna dan il-task force biex ikonna network ta' kontra terrorizmu professjonali, ma dan mhux bizzejiet li AWs l-European Arrest Warrants il-surrenders li jsiru b'mod tajjeb imma ta' sħiħa mal-istat ta' dritt il-JITs, il-Joint Investigation Teams, u li jinataw għajnuna legali għabbazi tal-fiduċa kif ukoll l-istrumenti tal-għajnuna reċiproka. Dawn kollha jgħinuna biex naġlu il-ħidma tagħna U kem ġil u kem rob e, semmew dan il-punt fuq il-ġbir tal-provi ewlenin dinja xaħġa li trid issir ta' sħiħa tal-istat ta' dritt u il-ħidma ta' l-Eurojust u l-autorità ġudizzjari hija verament importanti. Iva naqbel ma' Sur Sipil li ma' nix nireagġixxu mod eċċessiv, hemm bżonn li insibu il-bilanċ bejn il-movement ħieles il-libertajiet ċivili u s-sigurtà. U fċertu stati membri aħna edin ifukaw fuq ir-riabilitazzjoni, reintegrazzjoni u programm soċjali għal żgħażagħ għalek dak li qed nitkellmu fuqhom fuqu huwa propju il-ponta il tal-iceberg. Imma irridu nassiguraw ruħna li ma jkunx hemm ri hemm bżonn ta' reintegrazzjoni. Imma il-każ ta' Sinjura Ġoli u l-każ fi Brussell qed jurina li dak li rridu nagħmlu huwa propju li nifukaw fuq it-terroristi li mhumiex qed jitilqu mill-pajjiż biex jivvjaġġaw imma jivvjaġġaw sabiex ikunu jistaw jagħmlu attività terroristika u din situazzjoni naqra differenti sabiex niġi lura l-mistoqsija tas Sur Aguilar iva aħna ifukajna fuq forum differenti ta' persuni li mhumiex kontenti għaliex fuq dan qed nitkellmu aħna ħafna terrorizmu mandux eh, sors reliġjuż imma huma nies li ma jafux ħajabdu jagħmlu bħajjithom, nies li mhumiex kuntenti U bħal ħafna nies iħossuhom huma vittmi anzi tal-kriżi finanzjarja għalhekk jippruvaw eh, imorru għal raġunijiet oħra is-Sirja li jaħsbu li qed stennihom hemmhekk ħajja sabiħa ħafna. Il-PKK, l tpp dawn huma affarijiet li jenna niġġilduhom f'dawn l-aħħar snin. Aħna ma nifukawx biss fuq il-ġelli ta' barranin. Issa d definizzjoni l-ħarpun tiegħi ta' ġellida barranini natat mill-ġus maquda reċentement fl-24 ta' settembru, dan mhux xi fenomenu ġdid, imma dak li, li eh, jimmarkak bħala wieħed minn dan il-baranin eh, ġelli da baranin li inti qed issifer biex eh, titħarreġ jew biex tipprepara attività terroristika. Ġifieri teżisti definizzjoni din mhix ħaġa ġdida, mhix xi fenomenu ġdid. Fl-2005 diġà kien hemm il-ġelli da baranin li kienu sejrin l-Iraq, ġifieri aħna nafu xi tfisser. Mela, l-interpreti dal-waqt ħajkollhom jieqfu jitilqu, hemm xi membri wkoll qegħdin jitilqu għalhekk forsi nixtaq nitlob lis-Sinjura Malaki Sinjor Marjaki, ek joġbok. Mux aktar minn tlet minuti. Għalix l-interpreti mbat ħajkollhom verament jitilqu. Grazzi ħafna, Iva, fil-qosor ħafna. Nixtieq nieħu spunt mill-punti li diġà semmew mill-kollegi, eh, nishtiq nsi xi żewġ punti jiena fil-kuntest ta' l-involviment ta' deradikalizzazzjoni Iva dan huwa terminu li aħna nużaw fil-kuntest ta' Unjoni Ewropea għaliex aħna smajna sfor, kellna sforzi minn pajjiżi oħra li jesportaw il-metodi tagħhom u aħna ma naqblux mal-proċess għalhekk dan mhux il-mod kif nagħmluha. Aħna li nippruvaw nagħmlu huwa naħorġu bi proġetti li għandhom sens ta' sjeda lokali minn naħa tas-soċjetajiet kif ukoll il-bini tal-kapaċità permezz tal-tmexxija e, politika u f'dan il-kuntest aħna ninteraġixxu anka ma' soċjetajiet ċivili fil-pajjiżi li konna qegħdin naħdmu magħhom kif ukoll ma' diaspori differenti fl-istati membri rilevanti u mal-komunitajiet lokali. Ġviri dan huwa qasam fejn aħna nixtiequ involvu l-soċjetà ċivili u aħna naqblu 100% mal-punt tas Sinjura Sargentini li ċertament m'għandniex inħaltu referenza ta' terrorizmu fl-istess sentenza mal-migrazzjoni dan huwa element verament importanti li nqajmuh f'kull okkażjoni li jkollna aħna ħan eżaminaw aktar mill-viċin eh, l-osma konkreti tal-migrazzjoni li ħajmexxu qudiem l-aspetti soċjali li aħna għandna bżonn sabiex nintegraw il-politiki soċjali tagħna eh, fil-kuntest ta' diskussjonijiet fl livelli kif ukoll l-elementi li referu għal eh, ġellida barranin inħalżomwom fil-perspettiva tagħhom dwar TFTP f'ħafna każijiet illum il-ġurnata minħabba il-kriminalità organizzata, il-ħtifa, l-flus, dawn jizommu li l infushom. Imma issa hemm moviment nazzjonali biex nimxu l-qudiem mod aktar interattiv sabiex namlu ġestjoni tagħha waħna ħan ipparteċipaw f'Bahrejn fid-9 ta' Novembru f'konferenza internazzjonali biex nirrevedu l-istat attwali u mbagħad ħanibatu messaġġ f'konsultazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi fil-Golf, kif ukoll ma' pajjiżi oħra fir-reġjun li aħna inħossu li forsi missom kontribuxew aktar. Maħna l-est nġulura eh, biex nitkellmu fuq osma verament iżjed konkreti. L-aħħar żewġ kellima minuta kull wieħed biex nikkonkludu. Għaliex l-interpreti verament suppost waqilhom li waqfu. I 30 eh, sekondi per rispondere. Mela 30 sekondi minna ħatijaj biex il-wieġeb l-onorevoli Sargentini. Jina, assolutament, ma naċċettax bliżjed mod totali li immigrazzjoni tfisser terrorizmu, assolutament dan mhuwiex il-każ, ma jistax ikun. Iżda rrid nispjega li fl-esperjenza tiegħi ta' persuna li taħdem fil-ġlida kontra terrorizmu fl-2011 fost il-aktar minn 50.000 ter eh, immigrant li ġew Lampedusa sibna persuna waħda li kienet infiċina infiċija mill-Istati Uniti li kienet membru tal-Al-Qaida. Żewġ imams li l-Italja kienet keċċietom għax kienu radikali għalhekk il-kunċett huwa Tajjeb, imma l-immigrazzjoni hija kompletament differenti mit terrorizmu. Iżda fl-istess ħin ma nistawx neskludu l-fatt li i-terroristi jistaw jużaw dawn it-toroq tal-immigrazzjoni klandestina biex jaslu fil-territorju tagħna. Grazzi. U sur Soreka l-ħar Iva, grazzi, Sur President, żewġ punti osra dwar il-root eh, causes, il-raġunijiet ewlenin radikalizzazzjoni ta' networks u jaħdmu, irridu naħdmu mal-soċjetà eh, ċivili, mal-komunità eh, lokali, eluf ta' inizjattivi u jina naħseb irridu niġu lura biex nitkellmu fuq ir walter Run ran. U hemm oħrajn li tkellmu fuq il-PNR Fuq id-deċizjoni għafas fuq id-definizzjoni tal-terrorizmu aħna fil-Komissjoni nħossu li l-ewwel net irridu nitolbu li l-Istati membri saqsu l-Istati membri fuq kif qed jimplementawha. Imbagħad nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt attent u wara nikkonsidraw il-leġiżlazzjoni li hija biss parti minn eh, approċċ komprensiv. Grazzi ħafna l-aħħar żewġ punti bħala konklużjoni minn naħa tiegħi l-ewwel net. Eh, grazzi aħna ħan iżviluppaw mal-komissarju mal-komissarji tagħna Timmermans Jirova u din hija ħaġa ħasseħ fil-ġimgħat li ġejjin, ġifier mhux ħanitilfu l-punti li rnexxina niggwadanjaw mill fin espert tal-mstidna tagħna. U l-mstidna tagħna vera forsi u rejna li qed maħna rajna il-ħadna l fin espert u issa neżaminawa u intom tiġu meta aħna neżaminaw l-istrateġija interna tas-sigurtà Eh, u nitkellmu dwar il-drittijiet fundamentali fid-dossiers differenti. Iżda verament kien tajjeb li irnexxinna naqdu kom fl-imkien nġibu kam hawnhekk biex nuru l-membri x'għandna dispożizzjoni tagħna għalhekk. Grazzi tal kontu għaw, anke jekk forsi eh, kienet ħaġa maġla ħafna. Ġifieri grazzi għall paċenzja tagħkom u grazzi tal ħattu l-ħin biex twieġbu il-mistoqsijiet tal-membri tagħna. Grazzi lil kulħadd.